Welcome, uh, colleagues. Merba, ziz kollegi. Għal parti tnejn tal-dawn il-smijat tal-użu ta' data ta' Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protezzjoni ta' data u l-konsegwenzi kollha il jum r-riżultat tagħha dan huwa t-tieni smieħ smieħ fiħdan il-Kumitat Libe Afko Ġure u Itre Ġuri naf li huwa rappresentat minn Mari. il kumplament ma nafx għax diħlinu ħirġin afko għanda nadiġ rappresentati minn Sinjura Hubner u itre minn Paul Rubrek. Tajjeb li kulħadd ikun involut fi smieħ. ħajkun hawn anke l-Viċi President tal-Imko u ta' Kult. Dawn huma kollha possibiltajiet mela kien l-ewwel smieħ fl ta' Ġunju kolli sfortunatament nidħol l-introduzzjoni pjuttost monotona iżda importanti. Importanti għaliex fl-ewwel smieħ kellna smieħ importanti f'format ta' mistoqsija u tweġiba merħba kbira lill mistiedna kollha li Saltom ma jattendux dawn il-laqat qegħdin nistennew li jiġu iżjed ehm, illi jattendu hekk kif ikunu qegħdin jaslu fis-sala mela Abbażi tal-laqgħa tal-konferenzi ta' 12 ta' April u laqgħa ma' Sur Zuckerberg fuq livell ta' konferenza ta' presidenti iddeċidejna bħala parlament illi jkun hemm tliet smieħed fid-dettall tal- Kumitat ma' interlokuturi fuq ir-rigward tal-skandlu ta' Facebook u Cambridge Analytica irridu nifmu l-aħjar soluzzjonijiet blodot disponibbli għalina, kollegi intom forsi smajtu illi kien hemm xi problemi um, biex iżgurajna li nilħu dak li rridu, iżda għamilna l-almutana biex jirnexxinna il-koll flimkien b'mod konġunt tajjeb per nisimgħu minn dawk li huma inkarigati mid-dipartimenti u għandhom responsabilità fil-proċess ta' teħita deċiżjonijiet kemm fuq Facebook u mhux biss. U nittamaw illum nisimgħu minn dawn il-mistednin. Bħala tifkira din il-parti sera tiffoka fuq konsegwenzi speċifiċi bħal impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta u l-privatezza fuq il-proċessi elettorali fuq il-fiduċja tal- konsumaturi fil-pjattaformi diġitali, ċiper sigurtà u l protezzjoni tas-suq tal-midja soċjali. Bħala tifkir anke t tielet parti li hija marbuta ma' tlieta tal-Lulju ħan nisimgħu minn numru ta' kumissarjin dwar il-possibilitajiet u soluzzjonijiet biex nċertaw ruħna illi dawn is-sitwazzjonijiet ma jirrepetux ruhom dan jirrikjedi anke rappreżentanza ta' Facebook mill-CEO jew xi ħadd ieħor fuq l-istess livell. Għandna tliet panelists interessanti biex jinfakkarkom dwar ir-regoli illi għandna f'din il-parti tal-Q&A li kienet ta' suċċess id-darba li għaddiet nitlobkom għall-istant iż-żommu mal-ħin allokat qabel il laqgħa Il-gruppi qablu li jkun hemm allokazzjoni għal kull sezzjoni 15-il mistoqsija skont is-sistema attwali kollox huwa ppjanat għal bażi ta' dan u wara kull mistoqsija qed nippruvaw nżommu anke l-pass u l-interess sostnut. Imbagħad ħana din il-mikrofonu lill-chairs tal-kumitati u mbagħad insegwu anki mal-lista tal-kelliema stabiliti kull membru fuq il-lista kif ukoll il-membri l-oħra jistaqsu mistoqsija waħda indirizzati ġifri tidu tajdu intom lil min qed tindirizzaw il-mistoqsija tagħkom għandkom allokat minuta l-mistoqsija tagħkom. Ħajkun hemm żewġ minuti għall mistoqsija u nżommu ma' dak il-ħin allokat. Jekk tabżu l-ħin, naqtawlkom il-mikrofonu, jekk il-membru ma jkunx prezenti, jingħata l-mikrofonu awtomatikament il-kellim ta' warajħa. Mela, l-prezentazzjoni ma kienx twila u monotona ta' skema immaġinajt, nistgħu ngħaddu minnu fih għal kelliema għandna panel Andrea Jelinek, President tal-EP DPB u l-DPA Awstrijaka, eh, Paul Olivier, President u eh, kofundatur ta' personaldata.io u Steve Satterfield, direttur għal politika ta' privatezza u kapa tal-politika ta' reklamar privatezza u l-politika pubblika ta' Facebook. Mela, nibdew bil-lista tal- kellima għal mistoqsijiet Dura darba ħna sede miftuħa u demokratika. Aħna l-Parlament Ewropew din irridu nagħmluha. istiden li l-Presidenti u l-Viċi Presidenti tal-Komitati l-oħra jekk jirixtiequ jitkellmu Mari. Grazzi Claude. Jiena nirrappreżenta l-Kumitat tal affajt Legali għandna naraw eh, u neżaminaw il-każijiet mill-att ta' leġiżlazzjoni u ġurisdizzjoni applikabbli u liema ma' hija kompetenti biex tisma' l-ilment l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi internazzjonali kwistjonijiet etiċi marbuta mal-kolleġġ il-text u data mining u anke drittijiet ta' proprjetà intellettwali da stant fisem il-Kumitat Jure nixxieq jiena wkoll nilqa lill membri u nittama illi jkollna diskussjoni miftuħa u kostruttiva fuq il-ġurisdizzjoni biex nifhmu eżattament x'ġara u x'possibiltajiet jistgħu jintużaw biex nevitaw illi dan jerġa' jirrepeti ruħu fil-ġejjieni. Mela, inti dejjem konċiża u xek Mari. U grazzi lil ġura tal-li rappresentajt ġeqintom qegħdin hawnhekk rappreżentati għal din il-laqam. Mela, nad il-mikrofon l-ewwel kellim. Il-President tal-IDPB u id-DPA tal austria Andrea Jelinek. Għaxa minuti, grazzi, grazzi. Il-GDPR dalet fis-seħħ fil-25 ta' Mejju bħalma l-kol tafu kien dalet fis-seħħ sentejn ilu. L-IDPB e korp ġdid indipendenti nħoloq permezz tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta tal-Unjoni Ewropea l dps u l-Kummissjoni. Cambridge Analytica bil każ ta' Facebook qiegħda tiġi investigata mill-ICO fir-Renju Unit għaliex Cambridge Analytica kienet ibbażata fir-Renju Unit. Li kieku il- każ seħħ fil-25 l-ICO tkun l-awtorità legali u DPAs l-oħrajn ikunu dawk assoċjati. Bissim ta' informazzjoni fosthom kollha jistgħu kieku jiġu fil-mija tat-taxxi tat-taxxi tal-kumpanija tal-valur tal-kumpanija. tal valur tal kumpanija iżda l-ICO mhux biss l-awtorità mexxejja iżda l-awtorità investigattiva u l-ICO ser ikun l-awtorità li toħroġ ir-rapport li ġdan ġara qabel 25 ta' Mejju. Iżda qegħdin ninżammu aġġornati u hemm koordinament għaddej mal-ICO. L-investigazzjonijiet saru u r-riżultati ġew pubblikati f'Ġunju jew Lulju permezz ta' rapport. Um, ma ta' il gdpr titla għal responsabilta u għonek irridu nuru konformità ma' regoli. Fl-modi sfortunatament kien hemm zbilanċ u l-GDPR qed jagħtu lill-individwi lura il-kontroll fuq id-data personali tagħhom. Il-GDPR ma jistgħux isolvu problemi għal din il-kawża iżda għandna għodot fermiżis b'saħħithom li kellna fil-modi protezzjoni tad-dejta ma ġietx mix-xejn fil-25 ta' Mejju, direttiva ta' protezzjoni tad-dejta daħlet fis-seħħa iżjed minn 20 sena ilu li kieku kontu konformi minn dakinhar li tkunu konformi mal-GDPR mhux se tkunu ta' problema. Il-kumpaniji rridu jerġgħu jiġbdu lura il-fiduċja um, tal-klijenti tagħhom huwa meħtieġ dan issa bil-liġi mhux biss għażla kummerċjali. Il-GC private by design u private by default pereżempju, jekk inti qed tieħu l-responsabbiltajiet tiegħek b'serjetà ma tix tinvesti flus wara biex tajt tagħti apoloġija u tajt skużi lill klijenti tiegħek għan iżiet minn 30 każ transkonfinali għal dastant għan nkun qed nivestigaw għabbażi tar-regoli tal-GDPR bil-mekanizmu ta' konsistenza l-awtorità superviżorja u dawk l-oħrajn li jkunu marbuta u relatati il każ ta' Facebook u Cambridge Analytica hija uċċata tal-iceberg bħalma qalu bosta kelliem oħrajn dak li huwa ta' tħassib u li hemm rivelazzjonijiet u wara Facebook taqsam il-fatt illi qasmu d-dejta u wara kull rivelazzjoni jikxfu l-verità. Ma nafux kemm il-biċċa hemm f'dan il-jigsaw puzzle u kemm fadal x'inkixef. Il-protezzjoni tad dejta hija dritt fundamentali teħtieġ tiġi rispettata u d-DPA huma responsabbli li jinforzawa. Biex jekk xaħat jgħat juża ħażin data li mhux suppost ikollu dak huwa żball doppju lix data suppost mhux qiegħda f'idejha jekk ma natax il-konsens dik id-data mhux suppost ingħatata. Bħalma qrajna l-ġimgħa li għaddiet dibattitu jekk l-Istati Uniti għandhom xadottaw leġiżlazzjoni simili għal GDPR. Din hija l-ewwel darba illi qed titqajjem kuxjenza fl-Istati Uniti u l-ċittadini huma mħassbin dwar l-użu tad-dejta tagħhom. Interess minn bosta partijiet tad-dejta dwar il-GDPR hija jiżdied u l-Ewropa hija mexxejja f'dan il-qasam il-kumpaniji fl-Istati Uniti mhux biss qed konformi bħalma jridu jkunu Diġà titqajjem kuxjenza dwar protezzjoni tad-dejta bħalma qed taraw anki fl-Istati Uniti. Grazzi. Thank you very much. Now we go straight to Paul Olivier De Hay, President and Co-founder. Naddu issa għal President u l-ko-fundatur ta' personaldata.io Paul Olivier De Hay. Grazzi. Grazzi ta' din l-opportunitajna ġejta Eh, informat b'din il-kwistjoni bħala ċittadin komuni fl-2015 rajt artiklu ta' Harry Davis fil-Gazzetta The Guardian u għamela biċċara li kien hemm kumpanija li proċessa dejta personali, dejta politika fuq miet ta' luf ta' Amerikani. Jiena rajt potenzjali din istituzzjoni twassal għal taħdidiet interessanti hawnhekk fl-Ewropa fuq situazzjoni sitwazzjoni tal-proċessar tad-dejta meta ma marajċa artikli ta' follow-up bdejt ninvestiga l rasi bdejt nikseb dejta li kienet tassew ta' tħassib. L-importanza nħasset ola fid-dawl tal-dinamika tal midja soċjali tul il-kampanja presidenzjali Amerikana u l-kampanja ta' Brexit jew minħabba li d-dinamika ma kienx qiegħda tixxandar biċ-ċar mill-medja tradizzjonali, mort tant il-ġurnalisti u mill wħud mill- Kopertura fuq il-Cambridge Analytica fil-fazi suċċessivi tagħha ehm, kien riżultat ta' dan f'sentejn skantajt kif il-PR ta' Facebook evitat ehm, akkużi li nkun naf li huma minnhom ħadem tajjeb għalihom sa Marzu tal-2018. Kien hemm min spjega li dak il-periodu kien kellna Facebook li kien bħal Cambridge Analytica da PR aħjar. Dak li provaw jagħmlu Cambridge Analytica jagħmel Facebook fuq bażi regolari li f'sar ftit ta' zminilu ilu ma kinux qed jibgħatu l-konsekwenzi għalija. Din it-tip ta' kopertura ngħidilha top-down transparency, trasparenza top-down, top-top-down, il għaliex? M'għandek suġġett wieħed tad-data u għadastant. Trasparenza bottom-up, kif tkun? diffiċli għal-issa ma m'għandix għalfejn tkun lan u l-individwi jifmu kif l-ekosistema ta' informazzjoni hija mfasta għal dastan ma tiċċerta xruħek kellek kompanijiet li jeħtieġu tweġiba sew jirċevuha. Fil-każ ta' Cambridge Analytica smajtu fl-ewwel sessjoni li l-professur Carroll jippreżenta l-talba l-aċċess tiegħu u l-konsegwenzi fil-każ tal-litigazzjoni fir-Renju Unit. Dwar Facebook jiena bdejt tal-biet għall-aċċess tiegħi lura f'Diċembru 2016. Tlab lil Facebook għall-aċċess għall data tiegħi u anki l-pixel data. Milla ta' ta' reklamar dan jippermetti t targetjar ta' individwel minn għandhom numru ta' telefon, indirizz email jew informazzjoni simili wara ħafna assistenza ippermettew lil l-utenti jkollhom opportunità jaraw il-kumpaniji li għandhom aċċess tal-informazzjoni tagħhom Facebook mod arbitrarju il-limit tal-odda għal xarejn illi għamilha inutli għal l-investigazzjonijiet retroattivi għal azzjonijiet immoddija madankollu anke b'dan il-kamp ta' applikazzjoni limitata tiskanta li tara mijiet ta' kumpaniji li għandhom il kunsens ta' Facebook. bosta juru din l-informazzjoni biex jispjegaw il-livell ta' sorveljanza li tagħmel Facebook. Il-punt li huwa il-pixel data din għandha l-informazzjoni ta' Facebook fuq websites differenti fejn Facebook ġabar informazzjoni dwari. Dan jista' jkun informattiv ukoll anke b'mod retroattiv biex tifhem id-dinamika tul il-perjodu elettorali. 18-il xahar wara jiena ma din il-lista iżda dawn l-isforzi speċifiċi waslu għal mistoqsija li Sew fir-Renju Unit, Mark Zuckerberg fil-Parlament u anki Mark Zuckerberg mill-ġdid fil kongress Amerikan. It-tweġibiet sissa huma kontraditti mill-tweġibiet li nakseb fil-moddi. Dan kien ġie spjegat minn senatur Amerikan Blumenthal fil-mistoqsijiet bil-miktub tiegħu lil Mark Zuckerberg. It-tweġiba ta' Mark Zuckerberg għal din it-talba diretta kienet li ħabbar xi pjan vak għall implementazzjoni dwar l-istorja. Forsi nisimgħu dwar dan il-feature minn hawn ftit ieħor. Dan il-feature ħajkun diġà fjak fil-ġejjin meta jinbeda li għadna ma nafux meta din hija volontarja u mhux bħal sforz eh, obbligatorju li jiena tlabt minn Facebook 18-il xahar ilu. Tajjeb ngħidu li jiena konti qed nagħmel dawn it-talbiet eh, permezz ta' Privacy Shield. Illa lix hekk kelli possibilità li nagħmel dan quddiem parti terza indipendenti u bxejn, iżda wara ftit Facebook kelmu li trusti u sabu kif farfru il- il-kas tiegħi. Il-Kummissarju ta' protezzjoni ta' dejta l-Irlanda ma' en xejn. Fl-opinjoni tiegħi u dan jaħsbu ħafna oħrajn, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Protezzjoni ta' Dejta l-Irlanda kien l-ikbar għajnuna għal ksur tal-Liġi Ewropea illi wetqet Facebook. Facebook għal dastant huwa Cambridge Analytica PR aħjar, avukati aħjar u lobbying aħjar fl-aħħar mill-aħħar dan u taħasra. Mhux qed nafas fuq trasparenza għal fini ta' trasparenza qed nagħmilha biex nifhem is-sitwazzjoni kif taħdem u biex ħaddieħor ieħor jifhimha wkoll. Hemm non-profit għalija u qed norbtuha anki mal-pjattaformi l-oħrajn permezz ta' personaldata.io. Din l-istrateġija mbagħad nresqal il-kumitat b'forma bil-miktub. Fl-aħħar mill-aħħar id-data personali hija essenzjali biex insolvu din il-problema. Facebook, le. Filwaqt li Facebook jew Mark Zuckerberg ħaj joffru apoloġiji u jitlobna iżjed fiduċja sakemm jirranġaw is-sitwazzjoni. Huma ħajkunu qegħdin jiksbu iżjed seta fuq ekosistema ta' informazzjoni illi jniġsu huma stess bħala alternattiva din id-dejta tista' tiġi kopjata barra Facebook permezz ta' dritt ta' portabilità u servizzi addizzjonali jistgħu jkunu mibnija hemmhekk biex ikun hemm kontrobilanċ għas-seta ta' Facebook. Il-pixel data ta' Facebook pereżempju se tiġi importata u tippermetti li jkun hemm ċarezza dwar id-differenza ta' opinjonijiet li qed jiġu sposti għaliha tista' tifhem aħjar anke l-ġurnalisti li huma suġġetti għal influenza barranija. Din informazzjoni hija moqfa minn Facebook u forzar jista' jkun iżjed fjak fil il Facebook jista' jagħti aċċess selettiv għal din id dejta biex jgħin l-innovazzjonijiet li hemm diġà fil-pjattaforma tagħhom. Jiena nħeġġitkom taraw din il-portabilità bħala predistribuzzjoni il-portabilità se jlet l-opportunitajiet għall-innovazzjoni u l-bilanċjar tas-setat fl-ekosistema. Mark Zuckerberg qed iċaħadna minn din il-possibilità u li jkollna servizzi li jsewwu l problemi li huwa responsabbli għalihom jagħmel sens bħalissa qed iżomma mudell imprenditorjali antikwat m'għandux jiġi afdat sakemm jibqa' jmexxi din il-ħidma. Grazzi, grazzi ħafna u ngħaddu minnu fih għal Steve Satterfield, id-direttur tal-politika ta' privatezza u kap ta' politika ta' reklamar ġewwa Facebook. Għandek sa' 10 minuti għall-interventi. Uh, grazzi ħafna President u membri distinti tal-Parlament onorat li qed hawnhekk eh, jiena Steve Satterfield u direttur fuq il- direttur tal-tim tal-privatezza Facebook, nħossib anki il prodotti tar reklami fil izvilup tal-app tagħna. Aħna jiena nitkellem ma' numru ta' inġiniera biex nidentifikaw il-problemi fil-privatezza. <coughs> Facebook joħloq prodotti illi sabiex ħafna persuni madwar dinja jibqaw konnessi ma' persuni illi, jimportaw minnhom u mbagħad noħorġu bil-blaps sabiex naqdu il-portabilità kollha tad dejta li nsibu skont ir-regolament. Illum hawnhekk qegħdin niddiskutu inċident partikolari marbut mal-pjattaforma ta' Facebook il-ksur tal-politika ta' sviluppaturi fuq il- it-trasferiment tal-informazzjoni tal-persuni lil Cambridge Analytica. Nixtieq nitkellem fuq il-passi li ttieħdu biex niżguraw li dak ġara ma' Cambridge Analytica ma jerġax isir. U nixtieq ukoll illi nwassaw il-konverzazzjoni nitkellmu anki fuq il-prassi ta' privatezza ta' Facebook ma' ġenerali u anki f'konformità mal-GDPR. Nixtieq nindirizza u anki neħi ċertu idejat li hemm fuq il-ġabra ta' data fil-Facebook ħafna mill-kwistjonijiet li ġew diskussi hawnhekk huma marbutin mal-fiduċja. Cambridge Analytica wasal ksur ta' fiduċja bejn Facebook u dawk li jużaw dawk li jużaw il-servizzi tagħna kuljum. Aħna nixtiequ li nerġgħu nibdu din il-fiduċja fil-proċess interni tagħna ħajjieħdu ħaniħdu l-ħin tagħna sabiex eh, kunu nistgħu nafaċċaw dawn l-isfidi u rridu nagħmlu l-affarijiet kif suppost. Qed nitkellmu hawnhekk fuq is-suġġett ta' Cambridge Analytica. Nixtieq nibda billi ngħid li l-aħjar informazzjoni li għandna tissuġġerixxi li l-ebda eh, data tal-utent utent Ewropew eh, ma ġie maqsum ma' Sir Cogan f'Cambridge Analytica. Kien hemm il-kumpanija ta' Sir Kogan illi hemm anki t-testimonjanza ta' Sir Kogan eh, u anki hemm evidenza fil-investigazzjonijiet tagħna. Aħna ma nistgħux nikkonfermaw esklusivament dan kollu sakemm ma jkunx hemm xogħol l-investigazzjoni kollha ta' tal-Cambridge Analytica skont il-Kummissjoni tar-Renju Unit u l-uffiċċju tagħhom. U allura tajjeb li nifokaw fuq l-impatt ta' Cambridge Analytica fuq ċittadini Ewropej, eh, imma mhux qed ngħidu illi naqsu kemm għandu tifsira importanti dan kollu u li ħan nifqu milli ħanwaqfu milli terġa' tiġri. Mela x'se nagħmlu? Fl-2014 għana konna biddilna il-politiki tagħna biex ikun hemm iktar restrizzjonijiet fuq l-informazzjoni li l-applications jistgħu jitolbu lill persuni u naqsu lil dawk l-apps li qed jitolbu iktar mill-informazzjoni bażika. Issa, meta tuża app din tista' saqsik biss għal permess ta' informazzjoni limitata, ismek, il-ritrat um, u l-indirizz tal-email. U dan jmur friviżjoni sħiħa mill-tim ta' operazzjoni tagħna. Ta It-tieni, jekk ikun jekk ma tkunx ittuża l-app għal aktar minn tliet xhur, ma tingħatax aktar informazzjoni. It-tielet eh, f'April aħna fin newsfeed aħna tajna lista tal-applications kollha kienu qed jintużaw kif ukoll mod faċli ta' kif inneħħu il-permess li nagħta dawn l-apps li qed jintużaw. U fl-aħħar aħna qegħdin investigaw kull app li kellu aċċess għal ammonti kbar ta' informazzjoni qabel ma biddinna l-pjattaforma tagħna fil 2014 fejn kellna tassib ħana suspendu l-apps u dawk li jużaw eh, data ħażin se jiġu projbiti. Sissa investigajna eluf ta' apps u sospendejna aktar minn 200 minnhom. Eh, imma qabel ma ħdimna fuq din il-pjattaforma, ħna konna ġajna naħdmu għal sentejn biex intejbu servizzi transkonfinali anki għal-GDPR u biex nlestu għal-GDPR kienet ta' sforz kbir għal-Facebook, kellna tim kbir, storja twila u ħafna bini ta' prodotti u esperjenzi u anki kellna feedback minn dawk li joħolqu il-politika u soħrajn biex ntikom xie eżempji, per eżempju, aħna simplifikajna l-kontrolli u s-settings tagħna, jiġifieri minflok ikollok minflok toqgħod tidħol f'20 post differenti Facebook issa tisib kollox paġna waħda u anke l-persuni jistgħu jużaw id-dritti tagħhom biex ikun jistgħu ineħħu l-informazzjoni u anki l-odda ta' download your information dawn kollha kienu disponibbli madwar id-dinja. U aħna tlabna lill-Ewropej sabiex jagħtu l-kunsens tagħhom espliċitu fuq tlet affarijiet il-ġabra u l-użu tal-profili tagħhom l-użu ta' informazzjoni għal rikonoxximent tal wiċċ u anke l-użu tal-parti terzi biex jimxu biex joħorġu reklami. Din dawn kollha huma ta' għażla tal alternattiva. U aħna wkoll aġġornajna il- il-politika termini tal-data. Dawn huma simili għal ħafna servizzi oħra fejn aħna nitolbu lil persuni sabiex jaqblu ma dawn it-termini kondizjonijiet qabel ma ġew Facebook. U eh, dan kif spjegajt fil-konsens. Ista, l-affarijiet ma, ma spiċċawx meju fil-25 ta' meju, anzi aħna komplu naħdmu għat-tim, ħdimna fuq il-GDPR u għanna organizzazzjoni ċentralizzata fejn naqdu il-timijiet minn Facebook fejn jiffokaw fuq il-privatezza fil-prodotti tagħna. Dawn it-timijiet qed joħorġu baktar kontrolli u għalhekk aħna besibna naħorġu bil-bidja ta' clear history, jiġifieri Eh, fejn nar tkun tista' tneħħi dak kollu li tkun għamilt fil-applications u anki twaqqaf l-assoċjazzjoni li se jkollok. Meta aħna għednija din kienet ċaġa vaga u u aħna ħarġna b'linji gwida ġenerali, għaliex naħstennejna li forsi jkun hemm aktar feedback ta' persuni madwar id-dinja sakemm aħna nibnu din il dodda Xtaqt nenfasizzaw wkoll żewġ punti ta' kif jaħdem is-servizz tagħna, mod partikolari kif jaħdmu l-prodotti ta' riklami tagħna. Mela x'namlu u x'ma nagħmlux aħna. L-ewwel ħaġa, ir-riklami. Jiena nixtieq ngħid illi il-modell ta' negozju tagħna huwa mibni fuq ir-reklamar għaliex dan huwa l-aħjar mod. U l-reklami li tistgħu taraw fuq Facebook huma immirati aħna nużaw id-data biex nipersonalizzaw il-data eh, u reklami li jaraw il-persuni għaliex eh, dawn ikunu relevanti għalihom u nafu li reklami jgħin il-negozji sabiex jilħu l-persuni li huma l-aktar interessati li jaraw il-prodotti tagħhom. Ir-reklamar kien importanti speċjalment għal negozji żgħar li għandhom budgets limitati. Il-privatezza u r-reklamar mhumiex f'konflitt, nistgħu noħorġu blad mingħajr ma ngħidulhom minn intom u mingħajr ma nbieħħu id-dejta personali. U aħna rridu niżguraw li jkunu nistgħu kontrollaw il-reklami li taraw għanna u koll għodda ta', eh, eh, ta preferenzi tal-application fejn tista tagħti il-kategoriji ta' interess biex jazdu li ma tibta ta' reklami tistaw taraw. U anki il-personi jiskun jistaw jifmu għalfejn qed jaraw ċertu reklami u jistaw ineħħu ċertu reklami u koll. U xtaqt nindirizza xi mistoqsijiet ukoll dwar kif Facebook jipproċessaw eh, ċertu data anke meta nitkellmu fuq shadow profiles. Facebook ma joħloqx profili għal persuni mingħajr ma jkun hemm kont ta' Facebook. Ħafna kumpaniji joħorlu ċertu kontenut, jaħdmu biex ikollhom kontenut aktar relevanti fir-reklami u biex ikunu aktar effettivi. Ħafna kumpaniji joffru dan it-tip ta' servizz ukoll. Issa meta tuża app jew website li jużon is-servizzi tagħna, nirċievu l-informazzjoni anke jekk ma tkunx illogat u anke jekk ma tkunx utent. Dan għaliex ehm, dawn il-negozji ma jkunux jafu jekk intix tuża l-Facebook jew le. U jkun eh, hemm il-permess kull darba li tintuża din l-informazzjoni. Jiena nista' anke nispjega kif imma aħna ma noħolqux shadow profiles il-ħadd. Din hija xaġa falsa. Il-privatezza tad data hija fil-qalba tan negozju tagħna għaliex kif qal anke CEO Mark Zuckerberg jekk aħna ma nistgħux nżommu privat id-data tal-persuni mela allura ma ħaqniex li eh, nagħmlu dan ix-xogħol u għalhekk Cambridge Analytica ehm, tagħna opportunità biex nerġgħu nirriflettu kif l-affarijiet qegħdin jaħdmu u bil-GDPR ehm, kien ta' eh, motivazzjoni għalina sabiex nproteġu d data kollha fis-servizzi kollha tagħna U irrit ikollna prassi tajba aħna nirrikonoxxu però li qed fadal ħafna affarijiet li xi jsiru. Nixtieq nirringrazzjakom tal-opportunità li nitkellem hawnhekk magħkom u ħarqan sabiex nirriġa' pal mistoqsijiet. Grazzi ħafna issa ngħaddu għall mistoqsijiet. Mistoqsija ta' minuta u tweġiba ta' żewġ minuti. Il-lista ġiet organizzata hemm sostituzzjoni waħda fejn membru ħajkun jista' jistaqsi żewġ mistoqsijiet ċerra li eh, bilna fuqa qabel il-laqa għaliex kien hemm membru ma setax kienet hawnhekk fejn għandna sostituzzjoni tal-grupp. Din hija l-unika ħaġa eh, l-unika sostituzzjoni li binna fuqha fil-laqa. Il-bqija ħanimxu skont il-gruppi nibda bil-Viċi President ta' Juri Madidelvo. Grazzi, il-mistoqsija tiegħi hija għas-Sur Satterfield, inti spjegajt u tajtna informazzjoni fuq dak li qed jagħmel Facebook bħalissa sabiex jipproteġu d-dejta tal-utenti u inti insistejt fuq l-Ewropej. Inti qed tapplika l-istess politika għal ċittadini ta' kontinenti oħrajn jew hija politika għall-Unjoni Ewropea. U Liema miżuri ħattu sabiex ikun hemm aċċess faċli għall ġustizzja għal dawk l-utenti illi soffrew minn ċertu danni u eh, kif nistgħu ntejbu l-affarijiet fil-ġurisdizzjonijiet differenti fejn huma bbażati l-utenti. Grazzi tal-mistoqsija, naħseb l-ewwel mistoqsija kienet jekk hux qed nagħtu eh, protezzjoni simili fl-Ewropa u madwar id-dinja. Iva, aħna qed nagħtu l-istess settings, l-istess kontrolli għal kwalunkwe persuna madwar id-dinja. Il-Facebook tal-Irlanda hija kontrollatur tal-Ewropa u hemm oħrajn għal dawk barra l-Ewropa nafu li l-GDPR hija liġi li ġejja mill-Ewropa li tirriflet il kultura Ewropea u anki hemm pajjiżi oħrajn barra mill-Ewropa illi eh, għandhom storja u kulturi differenti wkoll, u għalhekk rridu nimxu mar-rispons tagħhom. Staqsejtni wkoll jekk nagħtux risposti għal dawk li jagħtu l-feedback. Aħna hekk fil-fatt bnejna kollox, aħna nisimgħu dak li jgħidulna n-nies u anki f'kuntatt ma' dawk eh, ma' dawk li jfasslu l-politika, ma' dawk li jaħdmu fuq il-privatezza u aħna dejjem natu każ il-tħassib tagħhom u bekk nkunu nisaw nimlu l-prodotti tagħna. Tajab ħafna, grazzi. Issa, mistoqsija minna ħatijaj bħala il-president għad dabbattitu Sir Satterfield xi ftit eh, jimilu għallu li kien hemm aċċess għal data tal-utenti. Tista' tgħidilna kemm kien hemm relazzjonijiet eh, bħal dawn u jekk għadhomx għadhomx jeżistu u Cambridge Analytica wkoll kellhom eh, reklami mirati fuq Facebook. Cambridge Analytica rċiviet data minn Facebook bħala riżultati ta' dawn il-miri, pereżempju jkun hemm riviżjoni tar-reklamar u x'tib ta' informazzjoni ingħatat. U eh, li ma pjattaformi ġew eh, mirati għal reklami politiċi minħabba Cambridge Analytica. Fuq Facebook u anke fuq smoħrajn jew fit-tnejn. Grazzi. Naħseb l ewwel mistoqsija kienet marbuta mar rapportaġġ fuq New York Times xi ġimgħat ilu dwar is-subijiet li għandna mal dawk li joħorġu bis-sistemi operattivi li jenu kif jaħdem Facebook fl apparat kollu jintuża minn Facebook. Tajjeb li nifmu kif, kif jaħdmu dawn relazzjonijiet anki mal-izviluppaturi tal-app eh, ta' partijiet terzi. Tajjeb li nħarsu lejn kif l-affarijiet ħadmu bejn l-2008 u l-2010 kien hemm il-sistem, ekosistema tal-mobiles kienet taħdem mod differenti ħafna. Kien hemm sistema eh, tal-Android jew tal-iOS, tal-Apple fejn nista' tniżel l-application ta' Facebook online. Imma dan ma kienx dejjem il-każ. Madwar fl-2010 kien hemm numru ta' ta' ta' tammir li kien jintuża kien hemm BlackBerry, Palm u uh, operating system symbol li kienet taħdem fuq il-mobiles ta' Nokia. Il-Facebook kienet kienet għadha kumpanija ġdida u aħna ma stajniex nibnu l-apps tal-Facebook għal dawn l-apparat kollu u l-sistemi operativi kollha. U għalhekk tlabna lill kumpaniji biex joħorġu b'dertu esperjenzi simili għal ta' Facebook. Saqsejtna kemm eh, minn dawn relazzjonijiet għadhom jippersistu, naħseb fil-bidu kien hemm madwar 55 sa 60 minnhom qegħdin innaqsu minnhom hekk kif għedna f'April għaliex l-iOS u Android huma l-aktar mod dominanti ta' kif in-nies jużaw il-Facebook illum il-ġurnata. Naħseb naqqasna bin-nofs u beħsibna illi il razzjonijiet sal-aħħar tas-sena fil-fatt it-tini mistoqsija kienet fuq Cambridge Analytica fuq il-reklami u, il-reklami mirati. Meta jkollok dawn il-kampanji. Il-Cambridge Analytica skont l-aħjar evidenza li għandna ma rċivitx l-informazzjoni tal-Ewropej. Eh, din hija hija kumpanija fejn tirċivi pal, pal informazzjoni pal kumpanija oħrajn. Kunu jafu kemm fuq reklami kunu klikjaw nies u demografika tagħhom u hekk ikun hemm iktar informazzjoni għal reklamar. Mbagħad dwar liema websites eh, kella kella eh, reklami Cambridge Analytica huma kellhom numru ta' reklami fuq Facebook, Instagram jew fuq servizzi oħrajn illi jistjuru reklami. Grazzi. Biss ftit ħin ma kien ħabbar kien mistoqsija tagħna. Issa naddu għal Roberta Mezzala għal minuta fisem il-PPE. Grazzi, jiena nixtieq nibda opinjoni mhux daqshekk popolari. Jiena fan ta' Facebook u naħseb illi huwa huwa xaġa tajba għaliex ġej minn pajjiż fejn il-maġġoranza kbira tal-popolazzjoni uh, huwa tent regolari tal-Facebook iżda kien hemm xi eh, nuqqasijiet u mistoqsija lik ukoll Sir Satterfield il-riforma ta' Facebook irridu irrid jindirizza ċertu noqqasijiet. Nafu li d-data inġabru minn eh, negozji bħal Cambridge Analytica u anke fl-elezzjonijiet tal-Amerika u l-referendum ta' Brexit nafu li elf eh, eluf ta' persuni f'Malta u anki numru ta' ta' ta' pajizi oħrajn, ċittadin minn pajizi oħrajn eh, tieħed id-dejta tagħhom. Allura, fid-dibattitu ma smajtix din, kif ħan izguraw illi dimmu s se tiġri, kif ħan izguraw illi l-informazzjoni privata tal-persuna ħad tkun sikura fin-netwerk tagħkom u kif ħadd u se jsir biex ikun hemm eh, websites bona fide illi jużaw Facebook imma jispiċċaw vitmi tal-mekkaniżmu tagħhom illi kollok ċertu trolls illi joħorġu li jgħidu li ċertu ħbarijiet huma folot. Mela, grazzi. L-ewwel punt fuq Cambridge Analytica li qed taffettwa l-Brexit u r referendum tal-Unjoni Ewropea nixtieq nirfasizza li l-aħjar evidenza hija li Cambridge Analytica marċivitx informazzjoni mill-utenti Ewropej imma fuq it-tieni mistoqsija x'affarijiet nistgħu nagħmlu biex nipprevjenu illi ma jiġux użati dawn l-odda fil-elezzjonijiet. Eh, Sir Kaplan ħaj indirizza dan fil-fat dal-wat imma ħan xemmi xi punti. L-ewwel ħaġa dak li semmejt inti ħafna mill-użu ħażin tal loda tagħna u ġej minn dawk persuni li jużaw kontijiet folots fuq Facebook l-interferenza russa fil-elezzjoni tal-Amerika ġej dawn reklami ġejjin minn accounts li huma folots. Jiġifieri dawn u ma marbutin mal-kontijiet folot u qed namlu affarijiet u ħafna ħjar minħabba li għanna aktar avanzanti tal-AI u anki eh, fis-sistema nistgħu nidentifikaw il- l-accounts meta li dawn jiġu kreati. Nistgħu nibblokkaw madwar miljun, qed nibblokkaw f'xi ħames miljun eh, kont kull tliet u anke qed innaqsu l-aħbarijiet folot, ħadd ma jridom dawn l-aħbarijiet, aħna ma rridu għamġu laqas utenti. U allura aħna qegħdin naħdmu ma' fact checkers ta' minn parti terzi u meta naraw li hemm ċertu rapportaġġ ta' ta' dawn rapporti falot, għana nistaw naqsu numru ta' kem jintwera dawn l-informazzjoni bxie 80% u għanki qed naqsu eh, l-inċentivi ekonomiċi eh, li huma marbuti ma' l-affarijiet falot fejn inwaqfu l-persuni mill-li għamlu l-flus jekk joħorġu bċertu affarijiet falot. Kontijiet eh, falot, l-affarijiet falot. Dawn kolla qed jippruvaw jużaw il-għodda tar-reklami tagħna biex joħolqu l-informazzjoni ħażina. U allura aħna l-aħjar tajjeb, l-aħjar ħaġa li nagħmlu għalli nitkellmu fuq l-isforzi ħżina li jagħmlu huma u aħna ħankunu qegħdin nagħmlu view ads fejn tkun tista' tara r-reklami kollha li ħirġin minn paġna partikolari billi tikklikja fuq paġna. Naħseb dan huwa l-aħjar mod ta' kif niskuraw illi eh, naqsu dawn il-kwistjonijiet kollha li semmejt. Grazzi. Jekk jaġbok, jekk jaġabkom żommu ma' minuta u żewġ minuta tweġiba. Grazzi, issa naddu Arberget Sipple. Grazzi ħafna u skużawni għal darbohra. Għanna għandi mistoqsija għal darboħra s-Sur Satterfield. Il-terminu kondizjonijiet fuq din l-application digitali. Smajna illi il-ġabra ta' data tista' tintbagħat il-partijiet oħrajn ġifieri Facebook tkun taf meta tista' titkellem ma' żviluppaturi tal-app fejn tgħid illi ħajkun hemm riservat għal fejn tingħata data lill partijiet terzi. Tista' tispjegana kif dan qed jimxi f'konformità mal-liġi tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni Ewropea f'dak iż-żmien u kif nistgħu niżguraw illi ma battux Eh, l-informazzjoni data personali tal-persuna manki ta' ċertu ħbieb fuq Facebook li ta' l konsens Nixtieq ngħid ukoll li r-riklami qed jaffettwaw il-privatezza għaliex tista' tiġi manipulat individualment bid-data li naraw, jiġifieri hemm rabta, mhux kif qed inti, jiġifieri hemm rabta bejn ir-riklami u kif qed taffetwa il-privatezza. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek, Sinjura Sipel. Iva, il-settings tal-privatezza tal-application ta' Dr. Kogan fil-fatt użaw data li l-in mill-application. Dak li nista' ngħid huwa li t termini tagħna japplikaw ikollok xikollok fil-żviluppatur fil-politika tiegħu. Ġifieri ma sax taqbeż il-politika tagħna billi ddaħħal politiki tiegħek. Ġifieri fil-politika tagħna hemm proibizzjoni espliċita ta' dak li għamel Dr. Kogan fejn tingħata l-informazzjoni l-Cambridge Analytica huma u fil-fatt kiser numru ta' politika tagħna fil-xiri ta' u fil-beħ ta' data Dwar il-mistoqsija ta' data ta' Franza, meta kien hemm Dr. Kogan fuq il-pjattaforma tagħna, aħna fil-fatt kellna żviluppaturi tal-app biex nitolbu l-permess tal-persuna fuq il-anki fuq il-ħbieb għaliex l-application tkun tista' toħloq ċertu esperjenzi soċjali li huwa lan ta' Facebook. Imma rajna anke numru ta' feedback minn persuni diversi illi għanna inneħu din il-feature u fil-fattekka minna fl-2014 biddinna l-pjattaforma tagħna. Aħna smajna numru minn numru ta' persuni dal-aħħar illi li jkun iktar faċli kieku jaraw in netwerk bib tagħhom barra minn Facebook u din qed naraw anki f'rabta mal-portabilità tad-data u ħanibqgħu nikkonsidrawha. U fuq il-reklamar li qed jaffettwa l-privatezza ovvjament iva dawn qed jaffettwaw xulxin Kull darba li qed tuża data personali għal karur kwalunkwe raġuni tikkonsidra privatezza. Aħna naħsibu li nagħmlu ħafna sabiex naraw li jkun hemm privatezza u li persuni kollhom kontroll. Grazzi. E Dan Dalton, Dan Dalton, ECR Liber. <coughs> Grazzi, President. Skużani, Sur Satr Fid, anki il-mistoqsija tiegħi għalik. Aħna <coughs> nisimgħu ħafna fuq kemm huma mħasbin il-persuni fuq il-privatezza, meta wieħed konsidra natura ta' dan l-iskandalu illi qed juża ħażin id-dejta. Jiena naħseb illi l-impatt huwa illi l-fiduċa tnaqset fil-Facebook u nixtieq nkun naf il-tul tal-Facebook tnaqqas. u kemm nis fil-fatt u l-accounts tagħhom minn dan l-iskandalu. Aħna ċifri tajnijom fl-ewwel tleċur u dawn huma l-istess ċifri kienu pożittivi ħafna naturalment u ma jirrispettaw anki il-ħtiġijiet ta' disclosure Issa nisimu menant Axel Voss, EPP Libe. Grazie. Kelli mistaqsija għas senjura Elinek, pero xtaqt najt kienem problema fuq l-interpretazzjoni. Xtaqt najt, illi kont qed nibza, illi ma naħsibx illi jekk namlu iktar regoli e, e, inkunu nistaw namlu prevenzjoni tan nies li illi jevitaw li jirrispettaw li GDPR. Kull ma rridu li nimplementaw ir-regoli li għandna diġa' Ma rridux ikonna aktar regoli għajdu għandek xtamel da, għandek xtamel dak. fil-fat l-Aġenzija trattata din kwestjoni x'nu ma' riżultati għax jekk intkom konsiderajtu din il-problema X'inhuma ma' riżultati biex niżguraw illi l-verifiki jistgħu jittejbu fil-futur. Grazzi tal-mistoqsija. <clears throat> mela, il-board tal-protezzjoni ta' dejtan ta' darba u l-għalli mis il-board għadu kif twaqqaf fil-25 ta' Mejju u l-għalli mis u issa jkun fl-4 u l-5 ta' Lulju. U allura fil-grupp ta' artiklu 29 aħna ħedimna fuq ħafna suġġetti li rigwardaw il-kontrolli. Fuq livell Ewropew, però. Dan il-korp li se jkollu l-autori responsabilità jgħamil deċiżjonijiet għanna kif dejna fil-25 ta' Mejju u dawn il-kwistjonijiet se nikkonsidraw nikkonsidrawhom xtib ta' kontrolli se nwetqu mux bis b'reazzjoni ma anki nishtiq nkunu proattivi. Sissa kellna 29 kas transkonfinali illi poġġejna fis sistema tana shared u għet jiġi investigati. Pero ikunu xikunu l il, il, sen kunu anki attivi E, eh, l-sur Satterfield Cambridge Analytica kera taqsam ma' elezzjonijiet e, indaħlet fl-elezzjonijiet fil-Karibew u anki billi użaw data privata fuq il-kapita oppożizzjoni. għandek informazzjoni jekk fuq il fat li din id-data ġiet miġbura u proċessata f'Facebook fil-13 ta' ġunju kienem audit estern għal Facebook ma aħna ma rajna li ma kienem lebda risposta fuq din it-talba ta' audit esterna. Intkom għandkom opinjoni fuq dan? Intkom semmejtu audit forensiku fir-Renju Unit u il-għala f'dak il-kas partikolari biss. Grazie, <clears throat> Signora Gomez. <clears throat> fuq il-prassi tal-SCL fuq Ketsen u Nives ma minix informat fuq xkienu dawn il-prassi. U naturalment eh, inti għandek raġun, pero ma nafx minix informat fuq il-kwestjoni tal-audit esterna. Aħna niġu audited regolarment fil-Istati Uniti bodit bodit indipendenti u anki fl-Irlanda. U se nkomplu naħdmu minn qrib ma' mal-komissarju tal-protezzjoni ta' data fl-Irlanda edin jik skrutinizzaw il-situazzjoni tagħna issa li daħlet fisseħ il-GDPR u anki l-FEC fil-Stati Uniti. Sofi Intveld, fisem għalde u libe. Grazie, President. E, Ija ħaġa interessanti nisimaw minnant Facebook, pero hija ħaġa stramba illi aħna għeddina u nekun nistaqsuhom jekk intkom Eh, ek ma importax eh, nishtiqkom tirrispettaw il-liġijiet ek ma ek ma importax. Jena eh, nipreferixxi norbot fuq il-liġijiet u anki fuq l-autoritajiet li qegħdin hemm biex jinfurzaw il-liġijiet. U jiena nistaqsi, għala kien hemm bżonn ta' dak il ta' daqshekk żmien qabel ma l-awtoritajiet ċalqu. Issa qed tajt illi ħadd tibdaw taħdmu b'mod preattiv, għax kif għallet anki mezzola, eh, eh, Facebook għanda eh, immaġini pozittiva ħafna, ma ridux narmu l-affarijiet tajbin ma l-affarijiet zina. Entkom, xantkom intenzjoni tamlu biex tizguraw li dan mux se jirġa iġri u f'dawk il kazijiet rari illi fihom il- Facebook miex propju impenjata għal privatezza u għal riservatezza da' skem tajdu l-Unjoni Ewropea se tkun emmek għal tkun għademmek biex tinvestiga. Eh, din il-mistoqsija kienet għal sinjura Delvo. il kumpanji kolla zidu il numri tal-istaff taħħom. U mux l-awtoritajiet għandhom l-istaff ġust, il numru ta' staff ġust. Fuq il-GDP aħna qed nipprovaw nadattaw ruħna u hawnhekk irdu niżguraw illi hemm awtorità illi eh, tkun fuq qoddim u tinvolvi il-partit kol interessati biex jikontribwixxu u ma jkunux jistaw jipparteċipaw sempliċement imma li jkollhom verament eh, kwistjonijiet reali. Imma meta mbagħad jiġu qudiem il-bordu tittieħed deċiżjoni, din hija ħaġa ġdida, din qatt ma kellna qabel, din il-kooperazzjoni trasconfinali għabbażi tal-protezzjoni tad-data hija ah, ħaġa ġdida. Qabel kellna l-grupp tal-artiklu 29 li kellu rwol ta' konsulenza. Il-grupp ta' ħidma fil fat ħareġ ħafna eh, linji gwida fil-passat. Pero għal ħafna snin ħadmu fuq opinjonijiet u taw pariri l-Kommissjoni u anki l-Gvernijiet imma din il-ħidma ġdida li natu deċiżjonijiet vinkolanti ħaġa ġdida u għadna qegħdin insibu saqajna. Ma nistawx nħorġu pini minnu fih, irridu segwu l-proċedura u rridu nkunu koerenti fl-amir tagħna. <coughs> Għax għanna għandu jkollna anki il-level ta' protezzjoni legali ġusta allora tina għaxejn ħin iktar u nkunu nistaw eh, nekkontentawk. Carlos Coelho, grazzi President, anki jena sur Satterfield. Em iktar utenti Ewropej minn Amerikani fuq Facebook, sur Zuckerberg, għal illi l-GDPR kienet ispirazzjoni li ta' minn wieħed segwija. Però fil-prassi però uża ħaf, però preferixxi illi eh, eh, ħafna e, e, mill-utenti kellhom jużaw il-reġim ta' data protection tal-Istati Uniti. Eh, għaliex e, dan sar? Grazzi dan mistoqsija. Nerġa najt l-istess kontrolli li applikaw fl-Europa japplikaw anki f'pastijiet oħra mal-komplement ta' dinja dawn huma settings u kontrolli illi japplikaw eh, fil-GDPR u applikajnijom kull-imkien aħna fil-dinja. Eh, u naħseb il tini mistoqsija tiegħek kienet ukoll x'kienu l-garanziji li nistaw natu għal eh, utenti Ewropej li aħna se nirrispettaw li ġiet. Jien ngħid li aħna li aħna nirrispettaw l-GDPR illi kienet ila sentejn eh, qabel ma daħlet fisseħ. Pero intkom tridu taraw bajnejkom, irridu aħna nipruvaw illi aħna konformi billi nibnu l-istrumenti li huma neċessarju, l-aċċess u l-portabilità. Pero aħna investejna eh, ħafna eh, biex nizguraw dawn id-drittijiet fid-dinja kollha, naturalment dawn u aħna qegħdin nibnu dawn il-prodotti eh, u tista u għed jista anki jaċċedi għal din l-informazzjoni u jagħmel download taħħa. E, anki l-pjattaformi edin jagħmlu l-istess aħna limitajna li ma informazzjoni wieħed jista' jihum il-pjattaforma. Anki bħala konsekwenza ta' Cambridge Analytica, però l-pjattaforma hija propju biex wieħed ikun jista' jieħu l-informazzjoni minn Facebook u jaqsama ma' ma' pjattaformi oħrajn. Kif nistaw niprovaw e, il-konformità dan nistaw namluħ mux bil-klim ta' għana ma' blazzjonijiet. Issa ma' di delvo fi SND u ġuri. Il-mistaqsija tiegħi ja' Sinjura Ġilinek. Inti semmejt li jem 29 kazijiet transkonfinali. Għall-investigazzjonijiet, aħna naturalment rridu nortu fuq id-DPAs. Allora nishtejn konna naf e, din l kooperazzjoni Kif se tagħmel biex iżommi risorsi ġusti u anki meta wieħed jikkonsidra dak li għadu kif għalinna de, de illi DPA Irlandiż ma tantx kien impenjat għal riservatezza. Kif eh, se tikkonċilja dawn il-pożizzjoni differenti ta' DPAs fl-Ewropa? U għandandi għandi mistoqsija oħra. Entkom il-regolament e-privacy hija anki fil-parti mill-kompetenza tal-grupp tijak. Grazie għal-mistoqsija. Aħna qed naraw il-pożizzjonijiet differenti tal-awtoritajiet ta' protezzjoni tad data u importanti li ngħidu illi wieħed mill-punti importanti huwa illi noħolqu l-konverġenza din hija waħda mill- ħidmiet fundamentali tagħna. Hemm bżonn li nelbu noħorġu punti differenti ta' vesta u noħorġu b'deċiżjonijiet konġunti rridu naqblu mbagħad fl-aħħar anke jekk il-pożizzjoni ta' tluq hija differenti. Id-deċiżjonijiet għandha tittieħed jew unanimement jew bżewġ terzi. U jekk dan ma nistgħux nagħmluh b'maġġoranza sempliċi u jekk hemm mbagħad vot maqsum allura il-President jieħu deċiżjoni. U bekk taħdem, hekk taħdem is-sitwazzjoni skont il- il-GDPR. <clears throat> Però aħna naħdmu fl-imkien mill-qrib mal-autoritajiet kollha mad-DPAs kollha u fl-modi aħna anki publikajna linji gwida illi issa ġew e konfermati u illi e, jimxu skont il-GDPR. U jena nemmen illi kollegi kolla se jirreflettu il-kontenut tal-regolament tad-DPR tal-DPR. Għax aħna rridu il-regola tiġi implementata fl-Europa. Jan Albrecht tal-fisem il-ħodor. Grazie. <coughs> Al Mr. Satterfield anki jena. Inti għettajt, enti illi segwi l-liġi tal-pajizi eh, fejn taġiċu naturalment, anki jekk jina nimmaġina eh, illi jista jkunem anki idejiet differenti, għax jista jkunem eh, li ġej differenti fi ċina ma' l-Europa, inti għettajt li segwi l-liġi. Kien hemm diġa ħafna eh, kawzi fl-Unjoni Ewropea eh, fuq il-proċessar ta' data Facebook. U jina għadni naħseb mill-mistoqsijiet jgħak, xini għal-bazi legali li għettużaw intkom u jekk huwa interess leġittimu, jena nishtiq nkun naf kif tamluħ test ta' interess leġittimu għal dawn l-iskopijiet, kif tiddefinuh intkom dan l interess leġittimu. U inti tajt u koll li memx data għal persuni li memx proċessar tal persuni l użaw l-app. Allora jina nistaqsi hemm identifikatur uniku għal dawn id-datasets. Grazzi, Sur Albrecht. Fuq il-bazi legali għal proċessar ta' data dawk edin miktubin ċari fil-politika tagħna. Aħna id-data tana. Eh, Niproċessaw skont il-kontrat li għanna. L-interess leġittimi għalina huma kif tajdinna l-liġi u naraw xinu ma drittijiet tal-persuna. drittijiet differenti. U għahna minnom hija propju nagħtu sikurta. allora aħna nistaw identifikaw operatur zbaljat u nistaw namlu prevenzjoni biex dan, il, dan la tur ma, ma, ma, mux se jamel sara għall-utenti oħrajn. Dina nużawa bissa għal skopijiet interni. Fuq il-proċessar tal- tal- utenti mux ta' Facebook. Meta jkunem parti terza li tinkludi business tool pal Facebook Analytics u jkunem persuna li tuża din l-app, aħna nirċevu informazzjoni standard Palma Tamel kwalunkwe ditta u dana tinkludi eh, IP address, cookies anki eh, jista' jkun identifikatur uniku din l-informazzjoni hija kollha neċessarja biex nagħtu servizz bażiku. Aħna għanna bżonnu dan biex nkunu nistgħu namlu anki like button. Imma kif diġà għat e, l-iskopijiet huma limitati ħafna. Okay, um, Next is Joseph Vine. Mr. Voss, you're... Mr. Voss, jek Ma Memx għalfej tiġri, ma jmux t-għon zommu ma l-lista, ma l-ordi tal-lista. Mela s-sur Voss għal-partit e għal-PPE u l komitat Libe. Mela. ħan għal-ġermanis. Mistoqsija li suicide Field. Mela, il-mistoqsija li għandi għadin. Diġa semmit darbtejn. Fake news. Aħbarijiet fazulli. Fil-fat diġa ħadd speċi ta' tweġiba iżda nixtieq nkun naf preċiżament x'jeħtieġ isir fil ġejjeni u aħna x'għandna forsi ntejbu min-naħa tagħna biex dan il-fenomenu jieqaf. Għandna bżonn ta' idea speċifiċi dwar lakuni fil-liġi u possibiltajiet x'nistgħu nagħmlu biex ikonna pożizzjoni żjed soda fuq sitwazzjoni. Grazzi tal-mistoqsija xi wħud mill-isforzi li qed nagħmlu dwar informazzjoni fażulla il-fake news naħseb l-mistoqsija tiegħek hija fermusa x'istgħu nagħmlu bħala soċjetà. Biex nevitaw xi ħaġa ħadd ma jrid fuq l-internet. Dak nixtiequ naraw ma' sforzi ta' edukazzjoni kif tarafa informazzjoni fażulla kif tista' jkollok eh, iktar seta ta' evalwazzjoni Għana għadin niprofaw nuru l-informazzjoni minn ejjun iżjed affidabli, iżjed lokali, iżda ma nistawx zina eh, nalmu l-utenti tagħna jkunu konsumaturi iżjed arfa tal informazzjoni u l-aħbarijiet. Mela. Iżda dan huwa dak li jħtieġ isir, rridu Kunu iżjed kapaċi jażlu huma l-informazzjoni li tkun falsa minn dik li ma tkunx. Is-sur Wiedenzola. Mela, titilu rajna kampanja ta' trawim ta' kuxjenza minn Facebook. Tista' tara xi riżultat tanġibbli konkret jew kienet kampanja pubbliċitarja min-naħa tagħkom? Qed tara xi eh, potenzjal ta' problemi fil-ġejjini? Taħseb li għandna nifukaw fuq ħaġa partikolari? ċir il-pozizjoni ta'kom għal-ħarsin tal-drittijiet tal-konsumaturi fil-kas tal-, tal konsumaturi fil kas tal l-azzjoni ta' klassi fil-fatt dwar dan il-punt tal-class action. Dan taħt il-kompetenza tal-istati membri fl-Awstrija din ma kienieċ ġiet ikkonsidrata mill-Parlament iżda ġiet użata f'pajjiżi oħra. Dan ifisser li tista' tħu iżjed pasti u tkun iżjed effettiv. Pereżempju tal-aħjar prezzi, ir-regolament il-protezzjoni tad-dejta ilu nfurzat għal erba' ġimgħat u rajna li hemm kooperazzjoni mexxejja. Hemm templates li tippermettilna jkollna implementazzjoni effettiva. Hemm punt u element li huwa ċar. Ir-regolamentazzjoni hija effettiva sa mill-ewwel jum kemm hija kumpanija tara li din il-ġitazzjoni tfasset fuq livell nazzjonali jew le. L-aġġustament sar fil-liġi tal-protezzjoni tal-protezzjoni tad-dejta fuq livell nazzjonali. U l-punt liħor kien il-punt tal-PR. Kemm utli. Jina fil-kommenti tiegħi kont ftaħt ftit fuq il-ħtieġa ta' investiment għal protezzjoni tad dejta b'mod bikri u tifranka l-flus milli toqgħod titlob skuża wara. Aħna nħidu nota tal-isforzi li saru dwar l-impatt, ma nistax nikkummenta wisq. Eh. Palissa hemm każijiet għaddejjin u ta' fuq kemm il-medja. Spinelli għal gwe fid-dawl tal-komunità tal-utenti li hija invenzjoni kummerċjali ma tikkorrispondix ma' dritt li jkollok drittijiet multipli għandi Miżoġ mis-qossijiet assurdej. Kif persuna waħda singola tista tkun taf li l-drittijiet tagħha qed jinkisru u l profil tagħha qed jiġi manipolata. Il-GDPR tippermetti għal class action anki jekk hemm nuqqas ta' definizzjoni ċara tagħha huwa progress tal-bit individwali huma maljin u komplikati żejjed. Iżda l-Qorti tal-Ġustizzja limitat ir-rimedji għal konsumaturi fl-Unjoni Ewropea li ddikjarati li l-imsieħba huma konsumatura. Tuna darba li jrid ikun hemm ħarsien issa fuq li fil-ġejjieni. U taħseb li l-GPR hija ċara biżejjed? Grazzi ta' mistoqsija. Kif jista' individwu jkun jaf dwar l-informazzjoni li tkun magħrufa dwarhom? Mela, hija sistema komplessa immens ta' taħbel il-moħħ realment. Anki għal kumpaniji li operaw fil-settur hemm xi atturi li għandhom dak ix-xogħol li organizzaw informazzjoni l-atturi l-oħra. L-impressjoni li jekk ikollok talba l-aċċess L-informazzjoni tkun diġà miġbura dwarek hemm xi atturi speċifiċi li l-interess tagħhom u li jorganizzaw l-informazzjoni. Iżda ma jaħdmux għalik bħalissa. Ħafna drabi jaħbu l-infushom flok bħala kontrolluri bħala proċessuri. U din jiena fil- xieda tiegħi bil-miktub tajt impetu dwar kif dan jista' jiġi rranġat U naħseb il-protetturi tad dejta għandhom jaħdmu fuqha dwar artiklu 80 il-class action u l-bqija. Naħseb il-non-profits issa jridu jsibu test cases. Din il-problema tista' tiġi indirizzata b'mod differenti. Jekk għandek beni u servizzi li jgħinu l-klijenti jużaw l-informazzjoni tagħhom jekk Hemm biżżejjed strumenti li permettu li jkun hemm dawn is-servizzi u jkunu fil-interess ġenwin tal-utenti mela l-problemi ħajjitfaċċaw waħedhom u dik tkun sitwazzjoni ta' orjentament tal dawk l-individwi lejn il-mekkaniżmu ta' rimedju adegwati għandastant minn dan l-elementi kollha li hemm marbuta ma gdpr rridu naraw eżattament se jiġri u nkunu kreattivi fl tagħna bħala individwi u aħna rajna anki li hemm bosta bosta potenzjali li għadu ma ġi sfruttata Grazzi. Fissem, il-libe u l-lipepe. Signorika, jek ti permettili. fl-istqarrija bil-miktub nixtieq ngħidlek tajdinna il-punti prinċipali tagħhom tiegħek u dwar id tat-tfal. Em sitwazzjoni differenti. forsi x'jista' jsir iżjed meta għandek utenti li huma taħt 18-il sena. It-tħassib prinċipali tagħna u li qed naraw it-tfal tagħna qed jiġu immanipulati. Rajtu din it-tip ta' manipolazzjoni illi ġrat fil-każ ta' tfal apparti l-manipolazzjonijiet li hemm bħalissa meta t tfal tagħna jitu fuq Facebook qed jaslu r-riklami għal dastant tafu minha il- l-informazzjoni tista' tkun taf il-dejta fejn marret. Mhux qed infisser manipolari mill-lat politiku. Iżda forsi f'sens usa. Nasab dinja waħda mill-problemi tal-utenti tagħkom.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 Nistgħu nkunu flessibbli iva. Mela, hemm bosta bosta drittijiet għall-aċċess u hemm ħafna ġurnalisti li jixtiequ jużawha kieku kien hemm l-appoġġ tal-Awtoritajiet ta' Protezzjoni tad-Dejta dan ix-xogħol jagħmluh u m'hemmx kus problema ta' flus li għax dan ix-xogħol hemmhekk Dawn il-potenzjal hemmhekk jgħat Issa dwar l-interface tal-pjattaformi u l-apps. Din hija l-biċċa ta' Cambridge Analytica. Facebook ma jistawx jihdu pass lura minn Cambridge Analytica. It-taħlita ta' tnejn għal-dastant illi kollok il-ġurnalisti kun jistaw jarblu aħjar hemmhekk għandek potenzjal qawwi ħafna. Mela dan huma mistoqsijiet importanti ħafna l-użu tad-data li jinkludi l-advertising dan ħana neħduh bil-serjetà ħafna il-GDPR żgur u importanti anke fil-każ tal-minorenni. Hemm ħafna xi tqal dwar l-età tal-kunsens issa huwa rekwiżit tal-GDPR li tingħata informazzjoni lil żgħażagħ b'mod li jistgħu jifhmuha u fukajna ħafna attenzjoni hemmhekk biex ngħinu li żgħażagħ jifmu r riski li qed jiffaċċjaw online, kif jħarsu l-informazzjoni tagħhom, kif jibqgħu siguri u punt li semmejt preċedentement. Mhix <coughs> hija kwistjoni anki ta' edukazzjoni tibda tinforma li żgħażagħ ta' kif ikunu kritiċi dwar l-informazzjoni li qed taslilhom, kif jkun smaw l-informazzjoni, kif ikunu kritiċi għall informazzjoni li tiġi preżentata lilhom u qed naħdmu ħafna fuq żgħażagħ u kburin bil-ħidma li għamilna. Sal-ħamsa rridu nagħlqu biex ngħaddu s sessjoni li jmiss. Mela fissem l-SND Itre. Mela ftit tal-ħin ilu inti konfermajt li Facebook kien jaf illi kienet jidħol 50 ma app milli kellu l potenzjal li jibat dejta li partijiet terzi. Illi ter parti terza kellha tortu mux mhux intom, intom għamiltu xejn ħażin, intom tħaltu għal dik ir-rabta b'mod konsenswali, intom il-kontrollur taħt il-liġi Ewropea stant intom legalment responsabbli għal darboħra kif tista' tispjega illi l-imġiba tagħkom dak iż-żmien kienet konformi mal-liġi Ewropea. Nemmen li iva kienet il-mod ta' kif trattata Cambridge Analytica naħseb kien konformi mal-liġi tal-protezzjoni tad-data. Din hija mistoqsija li ħadd titfaċċa bosta u bosta drabi u ħajkun hemm ħafna dibattitu dwar qed ngħid li nemmen illi konna konformi mal-liġi Ewropea. Mhix kwestjoni tal-li temmen, da mhux dibattitu reliġjuż. <laughs> Tista' forsi tina punti konkreti fejn intom qed tgħidu illi intom bħala kontrollur qed issegwu regoli ġala darba mhux suppost tħaltu f'dik ir-rabta? Meta tħares lura il-mod ta' kif trattajna Cambridge Analytica naħseb se tasal aħjar. Naħseb sajna minn nieħdan meta kien Dr. Kogan kien trasferixxa l-informazzjoni l-data analitika. Aħna ksirna l-fiduċja tal-individwi illi naqdu ta' kuljum b'hekk issa naħdmu differenti. <coughs> Mela, m'għandniex ta' mistoqsijiet supplementari. Imma sfortunatament id-battitu jkun monotonu jekk ma jkollniex. Grazzi l-kallima tal-li kienu flessibli. Marco Zillo mill-FDD u imko. Grazzi namal il-mistoqsija tiegħi li rappreżentant tal-personal data data personali qed nitkellmu dwar Facebook illum bħala eżempju. Facebook hija sistema toġobna jew le li għandu impatt fuq il-mudell ta' soċjetà li ngħixu fiha. Naħseb illi biex inħarsu aħjar l-utenti irridu niddubitaw xi ftit minn dan il-mudell imprenditorjali mingħajr ma nalqu il-kompetittività, il-kompetizzjoni. Facebook qed jagħmel ħafna biex ikun hemm iktar għodu tal-kontroll tad-data lill utenti tagħha. U kif din id-data tiġi użata, iżda xorta waħda għadna marbuta ma' sistema magħluqa ta' sieda rappresentant tad data personali għamel referenza għal fatt illi id-data hija mobbli għal dastant li li tiftaħ is-sistema u taħdem dwar liġi ġdida ta' sistema miftuħa tista' issolvi dawn l-użi propri x'taħsbu dwar din l-idea? Um, it's definitely a worthwhile idea. It's definitely a direct. Iva, idea tajba, idea illi issammiet fit-tajb fil-ħażin jista' jkun hemm ħafna abbuż ta' konsens fl-użu tal-portabilità u dan ħajkun diffiċli li tinvestigah u tisfidah. E, min qiegħed l-informazzjoni fuq website ikollu idea tal-informazzjoni qegħdin jipprovdu u l-konsegwenzi possibbli. Fil-ġejjieni tista' jista' jkun hemm data minn bnadi differenti u din tkun diffiċli. Apparti dan il-portabilità tista' tkun użata b'mod selettiv minn sorsi ta' data biex ikun hemm promozzjoni ta' xi ehm, utenti flok oħrajn. Din id-dinamika hija miftuħa irrispettivament minn x'tagħmel din il-kamra. Qiegħda tiftaħ opportunitajiet ġodda regolazzjoni għal trasparenza u għall involviment ta' atturi li jmorru lil mill-awtoritajiet ta' protezzjoni tad data. Jiena nemmen U ħantikom eżempju ċaru konkret hawnhekk. Hemm iżjed minn 5000 kumpanija fit-teknoloġija tal-marketing fil-sistema etek bosta għandhom profili fuq kull wieħed waħda minnkom. Tistgħu taqsuhom għall-profil tagħkom. U din hija stramba li tara dawn il-kategoriji u ma tkunx taf x'inhu legali u x'mhux u l-konsegwenzi ta' kull waħda din id-dejta tista' tqiegħda f'sistemi oħrajn, sistemi li ħadmu favorikom jekk ikun hemm infurzar adegwat tar-regoli għal mudell imprenditorjali tajbin. Jiena stant għandi tama għolja dwar portabilta iżda ħajkun diffiċli illi tikseb l-inforzabilità illi tixtieq. Il-kellim tal-aħħar <coughs> Barbara Kappa fil-fatt għal inf e Grazzi, Sur President. Mela mistoqsija. Għasir ah, jenek. Inti responsabli għall-implementazzjoni tal-GDPR u kienet ta' sfida inti għat illi tweġib bil-fatt intom responsabli għal teħita deċizjonijiet, ta' kazijiet. fil fatt dini opportunità li jkollok dan il-qafas infassal. Smajna li Facebook huma impenjati jimplementaw GDPR jekk tidentifikaw xi ksur għal l-implementazzjoni ta' Facebook. Hemm anke din il-kwistjoni tal-konsens. Intom kieku x'passi tieħdu? danke für die Frage. Grazie äh, Grazzi tal-mistoqsija. Mhux qed nitkellmu biss fuq rakkomandazzjonijiet ta' passi legali jekk ikun hemm ksur għabbażi ta' GDPR mela allura jkun hemm ċertu miżuri mhux qed ngħidu li nistgħu nużaw il-miżuri imma rridu nużawhom il-miżuri u l penali jridu jkunu proporzjonati Eh, effettivi u effikaċi. Ġifiri, mhux qed nitkellmu fuq rakkomandazzjonijiet, għet nitkelmu fuq implementazzjoni tal-liġi. Kif qed tajjeb inti, qed nitkellmu fuq applikazzjoni ġenerali ta' dan ir-regolament eh, madwar l-Ewropa. din hija parti importanti. It-tieni, l istandards globali. L-Ewropa edha tmexxir fl-affarijiet u hemm numru ta' pajjiżi li huma interessati fir-regolament mhux biss għax iridu jimxu f'konformi magħha meta jkunu attivi fl-Ewropa, imma anki għaliex dan huwa mudell għalihom. Mhix xi ħaġa li tista' ssir biss eh, fl-Ewropa u mhux biss fid-dinja tal punent Imma anki fl-Lvant. Grazzi. Grazzi ħafna, ek nal-u l-ewel sessjoni. Nirringrazzja l kellima li tkellmu u grazzi l membri eh, li tkellmu. Issa ngħaddu għas sessjoni 2 l-impatt u riski fil-proċessi elettorali. Hawnhekk ħajnaqdu magħna eh, il-President ta' AFCO u għanna il-kollega Claire Bassett, il-kap eżekuttiv tal-Kommissjoni Elettorali tal renju Unit, u Joe Kaplan, il-Vice President tal-Politika Globali Pubblika ta' Facebook. Jistaw jidu postom. Very brief because, um, So colleagues, uh, please stay with us for this important session. Kollegi, ibqaw hawnhekk għal din is-sessjoni importanti. Se nitlob lis-Sinjura Hubner sabiex tagħmel introduzzjoni għasira fi semafko bħala kumitat li huwa interessat f'din il-kwistjoni partikolari fil-proċessi elettorali. Iva, fil-fatt nixtiequ nħarsu dan il-kwistjonijiet li huwa ta' qafas importanti fid-diskussjonijiet qed nitkellmu fuq l-irwol tar-Renju Unit fl-Unjoni u anki l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jkollna eh, f'madwar sena minn issa. Aħna għedna qed nistennew ir-riżultat tal-investigazzjoni tar-Renju Unit mill-Kummissjoni ta' Informazzjoni eh, tar-Renju Unit u nistennew il-konklużjonijiet eh, fuq il-riżultat tar referendum fir renju Unit. Għaliex nafu li meta l-affarijiet ħżina iseħħu nkunu rridu nkunu nafu għalfejn saru kif u għaliex. U allura jrid ikun hemm prevenzjoni. Nixtieq ngħid li fl tal-Parlament Ewropew fis-sena d-dieħla aħna eh, aħna fil-fatt ħanivvotaw fuq regoli ġodda il-ġimgħa d-dieħla biex eh, naħdmu fuq dawn l-elezzjonijiet eh, l-ewwel darba 40 sena u ħankunu qegħdin nimbuttaw sabiex dawn ir-regoli jiġu avvanzati sabiex ikun hemm votazzjoni elettronika u online biex bekk ikun hemm possibilitajiet aktar wiesa u rridu niżguraw ukoll li dejta personali tiġi protetta u għalhekk rridu niżguraw li ċittadini kollha li jivvotaw u l-kandidati li nvotaw għalihom ikollu jistgħu jkollhom fiduċja li kollox miexi kif suppost. Il-regoli kollha li ħajġu emendati fir-regoli elettorali tal-Ewropa biddelu ukoll il-format tal-att legali u dawn ir-regoli issa ħajkollhom il-pis tal-att tal-Unjoni, ġifiri dawn ħajjaqaw taħt ehm, skrutinju ġudizzjarju mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex bekk iċ-ċittadini jkollhom ċertezza legali ħafna ikbar minn qabel. U fl-aħħar fuq it teknoloġiji dawn huma e, ċerra tajba ħafna ma jista' jkun waslu għal affarijiet negattivi fl-elezzjonijiet. U allura dawn jagħtu opportunità tajba biex nilħu l ċittadini imma jista' jkun hemm ukoll ħafna użi ħżiena tad-dejta personali biex jiġi manipulati l-għażliet tal-votanti. U allura nżgurdu niżguraw li anki l-GDPR tista' twassal għal qafas legali adekwat għaċ-ċittadini biex bekk id-drittijiet tagħhom jiġu mħarsa eh, kif ukoll anki d-dejta personali tagħhom nafu li dan, biex dan kollu jisir, eh, irridu nżidu l-kosċenza u ċatini irridu jkunu eh, lesti li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom mod effettiv u dana jista' jsir billi jaqblu ma' termini li huma importanti ħafna. Nixtieq nikkonkludi billi billi ngħid li rridu naraw kif nistgħu nsibu motta tajjeb kif nirregolaw u noħorġu b'regoli ċatra ċari għal eh, l-uzz data dejta fil-kampanji elettorali biex bekk l-atturi kollha li jipparteċipaw f'dawn il-proċessi jinżammu responsabbli u dawn għal dan għandna bżonn ta' ħafna sforzi globali. L-affarijiet huma ħafna kbar minn Facebook u Cambridge Analytica u rridu nsolvu l-kwistjoni fuq level globali għaliex għada <coughs> ħajkun hemm l-istess affarijiet taħt isem differenti. Rridu nkunu preparati. Grazzi l-ewwel kellima se titkellem eh, fuq il pajjiżi li kellu kellu impatt dan kollu fejn għandna l Claire Bassett, il-kap eżekuttiv tal-Kummissjoni Elettorali tal-Renju Unit. Grazzi ħafna President, nirringrazzjakom tal-li ġtidintuni hawnhekk illum. Nixtie l-ewwel ħaġa ngħid nispjega l-rwol tal-Kummissjoni Elettorali tal-Renju Unit fil-kampanji referendums eh, li nsibu fil-Renju Unit għalġini importanti biex nifmu l-rwol li kellna aħna biex naffaċaw l isfidi Il-Kommissjoni hija entità politika li saret fl-2000 aħna indipendenti u nkopru l-elezzjonijiet u referendum kollu tar-Renju Unit, kif ukoll fl-Iskozja, f'Wales u fl-Irlanda, u aħna eh, eh, aħna naħdmu bl-amministrazzjoni tal-polls u referendum u aħna wkoll nirregolaw il-finanzi tal-kampanja. F'dan l-irwol aħna u wkoll aħna r-tur finanzjarji ġifiri l-aħjar mod ta' kif nirregolaw il-kampanji politiċi huwa li noħorġu b'kontrolli u rekwiżiti ta' kif isir il-finanzjament tagħhom. U għalhekk il-kampanji għandhom ċertu regoli fuq il-fondi minn fejn ġejjin il-flus u kif ħajntefqu. Aħna wkoll kellna reġistru tal-partiti politiċi u dawk li qed jagħmlu l-kampanja li jidru naqdu mal-reġistru tagħna. Sabiex nispjegalkom kif dan kollu jaħdem għaliex naħseb tajjeb li tifmu l-kuntest se nsemmi uħut mill-punti. Mela, kwalunkwe partit politiċi jrid jiġi votat, jrid jimxi jagħti l-informazzjoni fuq il-parti, fuq il-partit, u aħna għandna regoli ċari fuq il-kampanja u anki dawk li jaqbżu ċertu limitu ta' flus fil-referendum tal-Unjoni Ewropea kull min fuq aktar minn 10,000 lira rrit jiġi approvat minna għal kull kampanja minn żewġ naħat. M'hemmx limitazzjonijiet fuq il-donazzjonijiet jew self, imma dan irid tiġi sors permessibbli Jiġifieri dan irid jidħol fir-reġistru tar-Renju Unit jew minn kumpanija reġistrata fir-Renju Unit huwa kontra l-liġijiet illi taqbeż dan kollu u li taħbi il-sors ta' donazzjoni. Kull donazzjoni jrid jiġi rrapportati mill-partiti politiċi u anke fir-referendum jrid jiġi rrapportati waqt il-perjodu tal-kampanja anki donazzjonijiet ta' qabel wara nefqa waqt il-żmien tal-kampanja jridu rapportat u hemm ċertu limitazzjonijiet li ġejjin mill-Parlament fejn jvarjaw minn 7 miljun eh, eh, lira għal anke dan kollu jiġi abbażat fuq formula li jista' jwassal għal anke 90 miljun għal ehm, partiti politiċi. U però l-elettorat ħajkollu impatt kbir fuq il-abilità tagħna trid nirregolaw il-kampanji. Fil-elezzjonijiet eh, ġenerali għandna sistema ta' sena sħiħa. Ħafna mill-partiti kbar għandhom madwar sitt xhur sabiex janfqu u Il-Kummissjoni mbagħad tejjem tippubblika dawn din in-nefqa fi żmien ftit ġimgħat biex dak li jkun ikun jista' jistudja l-informazzjoni u fl-istess ħin aħna noħorġu bl-evalwazzjonijiet tagħna. Il-Kummissjoni Elettorali m'għandix remet illi tkopri il-kontenut tal-kampanji kif ukoll kwalunkwe eh, affarijiet li jingħaqdu fuq waqt il-kampanja. Aħna niżguraw illi rapportaċ irid tisir b'mod tajjeb minn dawk li qed jagħmlu kampanja. U aħna anka ħarsu lejn dawk li qed jagħmlu kampanja li mhux irreġistrati u aħna nitolbuhom sabiex jiġu reġistrati. Jekk dawn jirrifjutaw nistgħu noħorġu notifika li jitwaqfu. Dawk li qed jitlu fil-kampanja jridu jitkellmu fuq l-attivitajiet kollha waqt dan il-perjodu ta' kampanja kif ukoll eh, il-, il, il il-nefqa li sar qabel u mbagħad ħajġu żatt waqt il-kampanja u rrid ikun hemm anki l-riċevuti marbutin magħhom. Dawn kollha ġejjin minn era qabel iż-żmien diġitali. Il-kampanja diġitali saret ċaġa importanti fil-kampanja għaliex l-affarijiet jistaw jisiru minn kull qed jagħmel kampanja ma fuq skala ħafna ikbar u b'mod ħafna iktar maġġel. Kellna dejjem micro targeting li anke meta meta tagħti leaflet fit-triq, issa għandna għandna mod ħafna iktar eh, eh, eh, sofistikat fejn tagħti l-informazzjoni li dawk dawk li huma interessati. L-affarijiet, daw l-affarijiet fil-kampanji fil-elezzjonijiet huma importanti ħafna. Il-kampanja digitali għandha impatt pożittiv b'saħħtu importanti fil-elezzjonijiet u kampanji għaliex hekk ikun hemm ħafna nies li huma involuti u parti mill-dibattitu pubbliku fil-fatt rajna numru rekord ta' l-elettorat fil-avvenimenti tal-aħħar. Iżda importanti li jkun hemm fiduċja ta', min qed jivvota u dan iwassal għas suċċess tal-elezzjoni għalhekk importanti li tkun hemm trasparenza u kontabilità fuq il-kampanji biex bekk il-votanti kun jafu eżattament x'qed jintqal kifet diġa għanna regoli robusti, jizu dawn jiridu jiġu mtejba u għandhom zon jiġu mtejba biex nizguraw illi naffaċċaw l isfidi illi għanna. Eh, eh, per eżempju, meta nitkellmu fuq il-nefqa li nefqa kull jum pala parti mill kampanja u hemm anki talba ta' rapportaġġ, xorta waħda nistaw ntejbu l-affarijiet biex nkun nistaw neżaminaw l-affarijiet. Per eżempju, mill-2003 aħna tlabna anke l imprinzu fil- reklamar li rajna anke fil-referendum tal-indipendenza skoċċiża. It-tini aħna nixtiequ li jkun hemm eh, titjib anke fir-rapportaġġ bħalissa il-kategorija li għanna mhumiex aġġornati u għalhekk ma nkunux nistgħu naraw eżattament fid-dettall kemm kif il-flus qed jintefqu anki il-riċevuti jrid ikollhom ċertu dettall. Waħda mill-isfidi tagħna eh, naraw li kollha miktub digital consultancy biss u ma nkunx nafu eżattament xi tfisser. U nixtieq ukoll li jkun hemm l-ispejjeż tal-personal eh, li jiġu inklużi fil-kampanji hemm ħafna eh, partijiet ta' ħafna persuni li għedin jaħdmu fil-kampanja għana nishtuq nar riflettuwa. Rridu naraw li l-affarijiet jiġu riflessi billi jkun hemm bidliet u jkun hemm reġistru. L-informazzjoni hija importanti sabiex aħna nkunu nistgħu naraw kif eh, qed jintefqu l-affarijiet u l-informazzjoni tkun preċiża u hekk ikun hemm iktar trasparenza. Imma rridu ikun rapportaċ mill-persuna nnifisha mhux biss mill-aġenziji. Naf illi x-xogħol tal il kommissjoni anki smajtu mill minn Elizabeth dawn mir Renjunit. Unit u ħadmet eh, mal-ICA u importanti naħdmu fl-imkien naqtajab li nagħmlu skamita ta' informazzjoni u anke nirrispettaw l-ambitu ta' xulxin. U l-Kummissjoni ma sax tiddeċidi kif ħadi tiġi użat il-kontenut għaliex din tħossibha taħt l-Aġenzija ta' Elizabeth. Aħna nħarsu lejn kif qed jintefqu l-flus u jekk hux qed jimxi mar-regoli eżistenti. Importanti ħafna li l-affarijiet jaħdmu flimkien għaliex ikollna l-informazzjoni tajba eh, hekk ir-regolament jaħdem tajjeb. Hemm ċertu regoli ta' kif il-flus minn fejn jiġri flus u imma mhux kif jintefqu u għalhekk eh, wara ġittimu li ehm, eh, l-persuni jinfqu l-flus fuq service providers jekk l-affarijiet huma korretti. Jiġifieri jekk ikun hemm l-użu ta' Cambridge, Cambridge Analytica u, u kumpanija oħra huma legali. U aħna m'għandniex setat fuq dawk li joħorġu barra mill-Renju Unit. Aħna speċifikament naħdmu fuq dawk li jaħdmu fuq ir-Renju Unit u eh, nħarsu ċertu social media u l-attivitajiet oħrajn illi jista' jkunu fixklu l-elezzjonijiet li huma parti minn sforzi ħafna kbar illi jkisru l-ħajja ta' kuljum u għalhekk aħna rridu ntejbu s-servizzi ta' sigurtà tagħna. Nixtieq anke ngħidilkom ftit fuq il- il-fatt li nżidu l-fiduċja tal-ċittadini tagħna u fil-fatt aħna minn investigazzjonijiet fuq kampanja diġitali. Aħna qed nitalmu mir-rapporti eh, li għandna fl elezzjonijiet u l-investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin u fil-fatt għadha filgħodu aħna nkunu qegħdin nippubblikaw ir-rapport tagħna fuq fejn ngħidu x'affarijiet nixtiequ naraw. Din hija waħda mill-ewwel riżultati tal-, tal, tal ħidmit tagħna u aħna ħan nitolbu għal tetat aħjar għal kummissjoni biex l-affarijiet biex ir-regoli jkun jistgħu jiġu mtejba u jkun hemm sanzjonijiet ukoll. Skużawni illi għaġilt għagġilt fuq il-rwol tagħna fuq il-kontest, għax taqt intikom kontest fuq kif naħdmu aħna. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal Joel Kaplan, il-Viċi President ta' Facebook tal-Global Public Policy. Nadilek il-kelma dwar nofsinhar tajjeb nixtieq nirringrazza lill President u anke l-Parlament Ewropew tal-istinduni hawnhekk biex nitkellmu fuq l-affarijiet li sa li saħħew f'dawn l-aħħar xhur u l-miżuri tieħdu mill-Facebook eh, biex nħarsu l-elezzjonijiet madwar id-dinja. Naf li ħadmu eh, <coughs> anke timijiet tagħna flimkien ma' dawk ta' Senior Bassett u ħankomplu dan. Nixtieq nibda billi billi nteni dak li qal Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg eh, meta kien hawnhekk fil-Parlament li aħna nipproteġu l-elezzjonijiet hija priorità kbira għal Facebook li jkun hemm sigurtà u integrità eh, fil-pajjiżi individwali fl-Ewropa kif ukoll anke fil-elezzjonijiet parlamentari fil-Mejju li ġej Facebook aħna nasbu li dan il-pjattaforma ta' tista' tkun tajba għal proċess elettorali u nasbu li l-aħjar ħaġa tkun li jkollna sistema trasparenti u autentika u qed naraw li ħafna opinjonijiet ta' interess pubbliku fuq il- fuq il-gvernijiet tagħhom u hemm anki dawk li jfasslu politika li jużaw l-odda tagħna sabiex jidkomunikaw direttament mal-kostitwenti li qabel għaxar snin ma kienux ikunu possibbli. Iżda qed naraw ukoll mod ċar li f'dawn l-aħħar 18-il xahar il-pjattaforma tagħna tista' tiġi abbużata biex jimminaw il-riżultati tal-proċess elettorali. Waqt l-elezzjoni prezidenziali tal-Amerika eh, użaw pjattaformi pal Facebook biex jasmu l-persuni jwaxħal u waslu għal biza u għal inċertezzi u dubji. U aħna ma stajniex nirrispondu direttament mill-ewwel għal dan din it-tadida. Sfortunatament ma sawx nirġgħu lura il-ħin imma ħan nieħdu din responsabilta eh, b'serjetà kbira u niġġieldu ġildu li nil-prevenu mill din terġa tiġri. Nishtiq inkomplu ma dak li għalu qabel f'dan il-panel. Cambridge eh, Analytica, skont informazzjoni, skont informazzjoni li għanna, ma kien ma informazzjoni eh, ta' ċittadini li mhumiex mill-Amerika. Aħna ma nistgħux nikkonfermaw dan kollu qabel ma jkun hemm l-investigazzjoni tispiċċa fuq Cambridge Analytica hekk kif niġu awtorizzati li nagħmluha mill-ICO e tar-Renju Unit. Mill-elezzjoni tal-Amerika tal-2016 aħna tallimna ħafna affarijiet u evolvejna l-affarijiet ta' kif jaħdmu u ħdimna fuq il-teknoloġija biex dawn il-mezzi li jintużaw jisiru ħafna iktar diffiċli li tużom. U użajna l-għodda anke fi Franza u l-Italja u ħna ħdimna fuq ċertu affarijiet fejn iġildu l-interferenza nwaqfu l-accounts followed, innaqsu l aħbarijiet followed u anki jkun hemm iktar trasparenza fir-reklamar u anki naslu għal informazzjoni tajba u nixtieq insemmi nitkellem fuq dawn l-oqsma l-ewwel ħaġa l-interferenza barranija f'realtà kull elezzjoni kull elezzjoni ħajkollha teddidiet differenti. Waħda mill-affarijiet li qed nifokaw fuqhom bħala tim ta' sigurtà huwa li nħarsu lejn l-elezzjonijiet biex nifhmu eżattament x'inhu huma l-atturi involuti u l-riski speċifikament għal kull pajjiż. U aħna aħna nħarsu lejn interferenza barranija biex neħu eh, problemi fis-sigurtà. Aħna fil-fatt duplikajna n-numru ta' persuni li jaħdmu fi sigurta minn 10,000 għal 20,000 eh, u l-użu tal-AI iwassal eh, għal għal nwaqfu attivitajiet ħażina bħal paġni, folots illi jużaw kontenut li mhuwiex eh, vera. Aħna hekk nkunu nistgħu nipprevenu nipprevenu li ċertu formazzjoni tmur viral imbagħad. Aħna rajna anki fil ħares l ta' alabama fil-waqt elezzjoni prezidenzjali biex nidentifikaw ċertu eh, ċertu spammers minn Macedonia minn Macedonia illi kienu eh, motivati politikament. Aħna waqqafnihom il-pjattaforma tagħna u, anki waqqafnihom li jaħdmu fil-elezzjoni li kellna fl-Italja wkoll u mbagħad anki ġilidna il-kontijiet folot. Naraw li ħafna utenti għandhom identitajiet folot. Aħna qegħdin neħħu il-kontijiet folot ehm, u fil-fatt qegħdin nibblukawhom qabel ma jagħmlu ħsara. Qed nirnexxina nagħmlu dan billi ehm, avvanzi fit-talim tal-magna fejn ikun jistgħu jevalwaw ċertu imġiba mingħajr ma jevalwaw il-kontenut innifsu. Raba ħaġa għal naqsu kif jisir, kif għet aħbarijiet l-aħbarijiet folots. Aħna nwaqfu ċertu stejjer li huma sensazzjonali, li huma ta' spamming, għaliex ħafna minn dawn l-istejjer huma eh, politikament ehm, ġejjin minħabba politika u naqsu anke reklamar tagħhom biex ma jagħmlux flus minnhom. U aħna aħna wkoll naħħu il-clickbaiting u sensazzjonaliżmu. Imma ma nisawx nagħmlu dan kollu waħedna u għalhekk aħna għandna sħobijiet ma' fact checkers ta' parti terzi li jiġġieldu l-aħbarijiet followt direttament. Mimindu ħriġna bi programm tal-fact checkers fir rebbija esa frixna l-14 pajjiż u ħankomplu nespandu dan, dawn il-fact checkers. Għaliex il-fact checkers ikun qegħdin jara jċekjaw il-kontenut fuq Facebook u mbagħad nkunu nistgħu naqsu l-użu ta' dawn l-istejjer ta' madwar 80%. U anke meta nħarsu lejn l-istqarijiet pubbliċi, Eh, u biex nkunu nistgħu naraw fejn hemm aħbarijiet rajni jo anke f'numru ta' pajjiżi u xtaqt insemmi anke raba punt fuq il-trasparenza fir-reklamar. Aħna nemnu illi il-persuni kun jistaw jifmu eżattament għalfejn qed jaraw reklami minn qed ħallas għalihom u x'tip ta' reklami mill-negozju wkoll. Fil-fatt aħna ħadna numru ta' passi f'dawn l-aħħar xhur billi noħorġu bodda ġdida bħal eh, view ads fejn tkun tista' tara il-messaġġi u r-reklami kollha ta' xi paġna. Anki jekk ma tkunx qed timx segwi l-paġna jew ma tkunx rajt ir-reklami biex bekk intu tkun tista' tara xemm online u x'inhi trasparenza. Din se din l-odaħa se tiġi mnedija fl-Ewropa madwar id-dinja dal-waqt u aħna wkoll qed nagħmlu dialogu ċiviku għalli ċaħna nemnu nemnu ħafna fija fi Facebook u fil-fat għanna numru ta' kommissjonijiet elettorali u entitajiet madwar id-dinja biex ikonem elettorat informat. Aħna eh, għanna numru ta' naħdmu anke numru ta' pajizi u Eh, naħdmu mal kummissjoni elettorali fir-reġistrazzjoni u għek nkunu san reġistraw ehm, eluf u anke miljuni ta' votanti. Koordinazzjoni ma' gruppi mhux partigiani biex bekk dak li l-persuni kun jistgħu jifmu kif jistgħu jivvotaw u anki jifmu fuq il-gruppi u kandidati tagħhom anke qabel elezzjoni ta' Franza aħna sajna nagħtu żewġ perspettivi tkun tista' tqabbel il-perspettivi ta' żewġ partiti politiċi fuq numru ta' kwistjonijiet. Il-ġimgħa l-oħra wkoll ħriġna b'korsi taħriġ għal dawk li jfasslu politika u l-personal tagħhom biex jifmu kif il-konti tagħhom jistgħu jġobbużati biex bekk inwa inkollna aktar sigurtà waqt il-perjodu tal-elezzjonijiet Anke meta nkunu qegħdin nipprioritizzaw dan kollu nafu illi il-protezzjoni fil-proċess demokratiku hija xi ħaġa importanti ħafna u aħna lessin naħdmu mal-gvern u ma' oħrajn u aħna qegħdin naħdmu sabiex neħħu il-teddidiet illi naraw f'kull pajjiż. U fil-fatt qabel l-elezzjoni Ġermaniżi aħna ħdimna fuq sabiex Eh, biex nagħmlu fuq il-BSI eh, biex naqsmu l-Artificial Intelligence ma l-Federazzjoni tal-Italja aħna ħdimna mal l-Aġenzija biex naraw kif il-politiċi jistgħu jużaw lodda online u jġiddu l-abbużi online. Fil-rapport tal-OSCE u rajna rajna illi eh, ma raw rawx li kien hemm problema b'nuqqas ta' informazzjoni korretta. Aħna qed naħdmu wkoll ma' awturi esterni fejn kellhom il-lab ta' riċerka tagħhom biex iħares lejn il-timijiet ta' produttività fi Facebook unħarsu lejn didit u problemi ta' formazzjoni ħażina madwar id-dinja u din rajnija anki f'dan l-aħħar. Fl-aħħar f'April aħna ħriġna b'inizjattiva ġdida fejn il-Kommissjoni tista' toħroġ riċerka indipendenti fuq anki demokrazija bo ġenerali biex bekk il-Facebook tkun tista' titgħallem il-pariri u l-konsulenza ta' esperti madwar id-dinja biex bekk ikollna progress aktar maġel illi nproteġu l-elezzjonijiet mhux se tkun problema solvuta għaliex l-affarijiet jinbidlu u aħna bħala kumpanija u bħala soċjetà irridu nevolvu l-affarijiet ukoll. Aħna rridu naraw kif nistgħu n nies li jippruvaw jinterferixxu b'mod ġodda u eh, aħna rridu nkunu fuq ta' qoddim biex, niddefendu l-integrità tal-elezzjonijiet. Dan jista' jsir jekk nimxu b'integrazzjoni mal-gruppi politiċi, mal-gvernijiet u l-elettorat. Aħna lesti naħdmu fuq dawn il-kollaborazzjonijiet anke mal-Parlament Ewropew fix-xhur li ġejjin sabiex aħna nkunu nistgħu niġildu dawn il-problemi fl-elezzjonijiet li ġejjin. Grazzi lil żewġ kellima. Issa ngħaddu direttament għal mistoqsijiet. <clears throat> minuta għal mistoqsija u żewġ minuti għal risposta. Signora Habner, grazie. Nixtieq nistaqsi li Signora Bassett pl-esperienza tiegħek il-każ illi waslitna hawnhekk għandha ħafna kisbet ħafna pubbliċità għandha anki potenzjal li tnaqqas il-fiduċa ta' ċittadini fid-digitalizzazzjoni u taħseb li jista' jkun hemm impatt negattiv għal futur fl-elezzjonijiet. Il-mistoqsija tajba ħafna <clears throat> naħseb illi rridu niftakru illi aħna nistgħu anki nispekulaw fuq dak li għamlu jew mamlux in-nies, però il kawża ir rabta kawżali mhijiex ċara. għandna xi riċerka li xi ħaġa, però bħala riċerkaturi indipendenti għanna bżon ta' data, xbek biss nkunu nistgħu naslu għal riżultati, rridu noqdu attenti, illi ma natux wis potenza illi natu li n-nis li għamlu affarijiet zina. Waħda li ħafna mill-affarijiet li qed fil-Kummissjoni Elettorali hija li nagħmlu riċerka fuq l-atteġġamenti għal kampanji digitali mod partikolari. Iva, n-nies huma iktar konxi mill-problema. U hemm eh, eh, talba biex ikun hemm ruol iktar attiv imma anki kwestjoni ta' edukazzjoni. Il-kuxenza ed titqajem miex n-nis eddin edin eh, jahzbu u jiddeċidu u jazlu l-affarijiet illi jisimaw. U dinja il-ħaġa pozittiva. U kif għat fid-diskors tiegħi aħna eh, rajna elettorati u turnouts eccellenti anki fir renju Unitu, specialment mażaza, u dina ħaġa pozittiva naħseb. Grazzi. Il-mistoqsija li tmissi hija jiena fisem l esendi u libe. Nistaqsi lil Joe Kaplan jidħol fil-font fuq kif qed titratta tħassib Facebook fuq l-interferenza fl-elezzjonijiet. Kien hemm rapport reċentement illi inti li intkom ah, ah, impiegajtu eh, of intelligence officers. Nishtiq nistaqsik kif dan se jaffettwa l-interferenza f'każijiet speċifiċi, per eżempju referendum tal-Brexit, jew anki interferenza russa f'elezzjonijiet oħrajn. Ta' tista' tina stampa fuq kif din is-sitwazzjoni tkom tistgħu issolvuha u qabel ma stajtux. Iva, mistoqsija eċċellenti u verament tidħol fil-qalba tal-ħidma tagħna. Dak l-artikolu kien effokat fuq il-persuni u risorsi li issa qed ninvestu fuqhom biex jgħinuna niżviluppaw l-esperjenza u l-komprensjoni li aħna nistgħu nużaw fl-elezzjonijiet fid-dinja. <clears throat> Eh, irrid ikollna iktar kapacità eh, parti mill-Facebook, però rridu anki nikkooperaw mal-esperti fil-pajis fil fejem l-elezzjonijiet. U allura għanna risorsi biex nkunu nista' jkollna eh, eh, rapporti diretti mal-komissjonijiet elettorali fil-pajisi biex nifmu x'inhuma il-kondizjoniet qabel ma kenniex dawn il-kapacitajiet qabel l-elezzjonijiet tal-2016 u minn dak iż-żmien tallimna ħafna fuq l-istrumenti li għandu bżonn li konna qabel kull elezzjoni. U allura kif ners u lejn l-elezzjonijiet Eh, nistaw nużaw eh, team cross-funzjonali biex jiffoka fuq l-istrumenti kollha li semmejt eh, biex jagħmel prevenzjoni għall-interferenza biex jeduka l-persuni fuq il-false news u biex jizzit trasparenza u jinforma l-votanti. Dawn huma kollha mezzi li għandhom jiġu użati għal kull elezzjoni u aħna nħossu għabbaż tal-esperjenza f'dawn l-aħħar xhur fl-elezzjoni Franċiża <clears throat> fejn verament neħejna xi eh, xi elf uh, fake accounts qabel l-elezzjoni Franċiża u anki fil-elezzjoni Ġermaniża fejn kooperajna mal-uffiċjali tal-sikurtà elettorali eh, biex nidentifikaw il-fake news u nillimitaw distribuzzjoni. Dawn huma kollha strumenti li rridu nużaw f'kull elezzjoni. Dan huwa dak li nistgħu nagħmlu. Is-Sur Ċedowski IPP Lib. Grazie President. Grazie tal-mikrofonu u grazie anki tal-li jgħataw fostna l-lum sur Kaplan. Aħna konna għet nistennew li konna sur Kolman, pero aħna kontenti anki bil-prezenza tijak f'din il-laqa l lum Inti għat illi Facebook hija eh, pjattaforma demokratika għall iskambju ta' informazzjoni, per kif nista' jiena nafda kumpanija illi tieħu daqshekk żmien qabel ma tala l-accounts follows illi jibqgħu eh, illi jibqgħu jidru u anki intkom xamiltu biex twaqfu li dawn is-sitwazzjonijiet jerġgħu jirrepetu ruhom. U anki l-Cambridge Analytica kien hemm influenzi ġim provat influenzi fil-elezzjonijiet Ewropej u anki fil-Repubblika Ċeka il-kollega tagħkom tiegħek qal li dana kien biss fl-Istati Uniti. U dan l-aħħar meta aħna tħallna fuq Facebook kulħadd qal illi entkom eh, kumpanija ta' responsabli soċjali, ta' responsabilità soċjali, qed tagħmlu kull ma tistgħu biex biex biex biex eh, jemlukom. Grazzi tal-mistoqsijiet. Fuq il-fake accounts hija problema hija sfida. E, aħna dedikajna ħafna risorsi teknoloġika u aħna għamilna titjib enormi. Kif għal anki il kollega tiegħi fil-panel liħor qegħdin issa inneħħu miljuni ta' fake accounts u qegħdin eh, eh, u f'dawn l-aħħar tliet xhur aħna neħħejna xi 500 miljun ta' fake accounts. Għadina hija problema għax għanna eh, edewa verament sofistikati rridu nkomplu investu u n-izviluppaw strumenti ġodda u teknoloġiji ġodda biex nużawhom kontra din il-minaccia. U għalhekk aħna għamilna irdupjajna l-persuni li għadmu fuq il-sikurta din is-sena. Fuq l-influenza ta' Cambridge Analytica fl-influenza fl europa nerġa' ngħid dak li diġà għatu anki dak li għal sur Staten. Eh, l-aħjar informazzjoni li għanna huwa illi Sur Kogan ma ma tax data Ewropea lil Cambridge Analytica da stand dawn allegazzjonijiet fuq il-fatt li Cambridge Analytica eh, jinfluenzaw elezzjonijiet oħra ma ma ma naħsbux. Eh, u barra minnek anki nishtiq nfakkar li għanna bżon ta' audit forensiku biex nkun nistaw ikollna riżultati minn din l-investigazzjoni. U laħar ħaġa li semmejt inti jekk aħna aħniex kumpanija responsabbli soċjalment, l-intenzjoni hija hemm eh, kif qal sur Satterfield eh, u wara kollox mm, mhux importanti li wieħed jgħid illi aħna responsabbli soċjalment. Dak li huwa importanti huwa illi il-persuni eh, li użaw Facebook huma konventi li aħna responsabbli u billi norruhom blazzjonijiet li aħna edin nikorreġu l-zbalji li kienem fil-pjattaforma. Grazzi. Mercedes Bresso, fizem l-SND. <clears throat> Grazzi, President. <clears throat> Jina u koll nishtiq namel mistoqsija fuq il-kwistjoni ta' inti għad 500 miljon fi tliet snin ta' fake accounts e, e, e, enormità. Inti ma taħsibx illi l-aħjar ħaġa tkun illi verament li naslu għal ID digitali, per eżempju fl-Estonia, biex wieħed ikun jista jieħu sem fil-gazzetti online, wieħed irid juża l-ID card digitali u bekk il-persuna tiġi ċertifikata. U hija ħaġa ovvja li din mhux biżejt li jkun hemm dana f'pajjiż wieħed biss, però illi naħdmu fuq dan u idkom tistgħu eh, taħsbu fuqha tkun ħaġa aktar sempliċi. Minti għat li neħejna 500 miljuni. Imma l-problema hija allura kemm kienu eh, dawk illi kien hemm minn dawn l-accounts u inti kif timmaġina x'evalwazzjoni tagħmel fuq il-miljoni u nistema mawlin għas illi ħarbulkom u bat għandi mistoqsija oħra l-namela aktar tard. Grazzi. Iva, kienu 500 miljoni li aħna neħejna fl-ewwel tliet xhur. U ħaġa li għamilna reċentiment biex nuru l-impenn huwa li qed nagħtu iktar data fuq it tip ta' abużi differenti li aħna identifikajna fuq Facebook u kemm aħna ħadna azzjoni kontra tagħhom. U hemm eh, xi tlieta sa erba' fil-mija tal-accounts li kienu fake. U dan huwa ħafna u rridu inkomplu naħdmu kontra tagħhom bl-istrumenti kollha dispożizzjon nużaw l-intelligenza tagħna diġitali u bil-machines biex mill-imġiba tal-persuni li qed jirreġistraw il-accounts huma fake u mhumiex persuni verament. Fuq il-kwestjoni tal-identità digitali għal kulħadd jiena nista' ngħid il-persuni pajjiżi differenti fil-dinja kolla wieħed jista' jkollu opinjoni differenti fuq kemm hija ħaġa li ta' min jagħmilha. Dejjem hemm kwestjonijiet bħal di tal-lum fuq il- Eh, protezzjoni ta' data illi wieħed iktar data fuq l-individwi jista forsi għajem iktar eh, tħassib mal-pubbliku. Aħna lesti nitkellmu mal-gvernijiet fuq ix-xini l-aħjar triq meta jkollna suspett li akkantu huwa fake, allura x'namlu nippruvaw ndaħluhom f'checkpoints biex inkunu nistgħu nibblokawhom eh, aċċess għal Facebook sakemm jatuna prova tal-identità però eh, f'dan il-kas għanna raġuni għal suspett tagħna u mhux eh, li nitolbu l kulħadd mingħajr eh, mingħajr distinzjoni għal biex jatuna il-forma il-forma tal il-prova tal-identità tal tagħhom. George Shefflin, grazzi. Jiena imħasseb ħafna fuq dak li smajt, Pero jena nimmaġina illi din hija l-insikurezza strutturali mingħajr rimedju u mish għatma se nirsolvu da. U hemm uh, futur għalli government u e-voting. Tista' tajdinna xaħġa fuq l-elezzjonijiet fl-Ungerija, forsi, sur Kaplan? jena eh, meta najt li għatman servuha, inna naħseb li nistaw najdu li dinja evalwazzjoni ġusta Wara kollox, eh, anki eh, dinja politika li kwalunkwe aġenzija ta' infurzar tal liġi għanda din il-massima. Aħna għanna u dimna eh, edewa li huma finanzjati, huma sofistikati, huma dejjem edin jevolvu t teknika tagħhom u anki aħna bħala Facebook kif kif anki dawn il-fizjali tal inforzar tal-liġi rridu nkomplu nizviluppaw il-kapacitajiet u l-istrumentu biex nkunu pass qabilhom. Dan huwa l-impenn li għanna, qed ninvestu resorsi enormi fuq il-nies li nimpjegaw fit-teknoloġija, li qed ninvestu fiha eh, u naħseb li dan huwa valla pena li nagħmluh biex ikun nistgħu nagħtu l-ikbar protezzjoni li nistgħu. Mbagħad fuq li government u li voting eh, dina eh, ma natux dan is servizz fuq Facebook il-gvernijiet se jkollhom jiddeċidu huma jekk iridu xi jagħmluh jistgħu xi jagħtu sikurezza ġusta biex eh, jippermettu li dan isir. Eh, <clears throat> il-fat li jkollna aktar persuni biex jivvutaw forsi din hija ħaġa li l-gvernijiet jistgħu jsegwu, ma dan jiddependi naturalment mill-livell ta' fiduċja fil-services eh, provider. Grazie, Silva Pereira. SD. <coughs> Grazie, President, għal kaplan anki jien. Wara l-iskandlu ta' Cambridge u huwa ovvju illi intkom edin tarfu illi kienem eh, noqas ta' fiduċa u rridu nkunu iktar proattivi u jena naraf illi intkom kelkom sforzi enormi. Però l mistoqsijati għajja di, intkom eh, verament konxi bisħieħ fuq l-użu ma seċ fid-dinja kollha tal-pjattaforma tagħkom billi tatu mewġiet enormi ta' informazzjoni u, biex, u tistaw anki tippromuovu kwalunkwe tip ta' kampanja għal raġunijiet politiċi għax huwa hekk, Allura il-mistoqsija tiegħi hija dan huwa kull ma tistgħu tagħmlu u jew intkom lesti tirrekonoxxu illi E, dak li edin tamlu pratikament muwix bizzejiet meta wieħed is il-problema li għanna qoddimna. Grazzi tal-mistoqsija. Aħna, Iva, nafu u dejjem qed insiru dejjem iktar konxi f'dawn l-aħħar sena u nofs fuq it-tip ta' minacċi li jeżistu kontra l-elezzjonijiet, speċjalment mill-false news u mizinformazzjoni online, kif diġa taħna qegħdin nieħdu ħafna passi importanti <clears throat> per eżempju billi neħu l-fake accounts li ġa semmejt illi ħafna drabi huma responsabli għal ħafna mill-false news li naraw fuq Facebook aħna mxejna ħafna u din fuq din il-problema li nelliminaw anki l-inċentivi finanzjari kemm nistaw il-kontenut li naraw l-informazzjoni zbadjata fil-Facebook e, ħafna e, drabi għandhom anki motivazzjoni politika u ħafna drabi e, e anki insibu spammers li jifukaw billi jibatu emails u eh, jimxu l pjattaforma aħna, aħna rridu namlu mod illi inneħom il-Facebook u inneħom il-pjattaforma tagħna biex jagħmlu affarijiet oħra anke fuq dan kellna suċċess biddilna l-algoritmi tagħna biex inkunu nistaw naqsu il-sensazzjonizmu, sensazzjonalizmu u natu iktar importanza għal kontenutu għal sorsi eh, ta' fiduċa. U anki għanna partnerships ma' fact checkers ma' dinja kolla li jistaw jevalwaw il-kontenut fuq il-Facebook bħala falsa. Umba taħna nieħdu l-azzjoni li naqsu distribuzzjoni eh, ta' din il-kontenut. Għamilna passi l-qoddim ħafna minn f'dawn l sena u nofs mill elezzjoni tal-Istati Uniti. Eh, naf li għat irridu namlu ħafna, irridu nikoperaw mal-ekonomisti u mal-gvernijiet, eh, pero għamilna ħafna progress fil-elezzjonijiet reċenti fil-Franza, Germania, u fl-Italja, rajna li l-passi li ħadna eh, kienu effettivi biex niproteġu dawn l-elezzjonijiet, għed inkomplu naħdmu biex insibu, biex insibu, biex nimxu l-qoddim anki fil-elezzjonijiet futuri. Kaja kallas għalde <clears throat> itre. <clears throat> Grazzi anki tal-prezentazzjoni. Enti et titkellem fuq kif eh, tidentifikaw il-manipolazzjoni tal-elezzjonijiet u iġibu e, e, e, eżempji mill-Germania, Franza u l-Italja, però fl-Europa hemm anki pajjiżi żgħar, lingwi żgħar, jiena niġi minn pajjiż żgħar u aħna għandna eh, xi miljun ta' persuni li jitkellmu l-lingwa tagħna. Allora l-mistoqsija tagħna hija di, tiegħi hija di Entkom tagħmlu sforzi biex tidentifikaw il-manipolazzjonijiet anki f'pajjiż żgħar jew u żgħir wisq. Għax aħna wkoll għanna elezzjoniet għanna ġar illi u interessat ħafna fi rizultat tal elezzjoniet tana u anki il-persuni ħafna persuni użaw Facebook u għandhom fiduċa fil-Facebook. għavera xina risposta tijak għal nazzjoniet żgħar u għal lingwi żgħar. E, e, din il-mistoqsija importanti ħafna, għanna nafu li l-elezzjoni parlamentari tal-Unjoni Ewropew huma sfida kbira għax għandna 27 pajjiż eh, eh, li votaw kollha flimkien. Eh, ħafna minn l-istrumenti deskrivejt ma jifukawx xejn fuq il-lingwa fil-fatt. Allura il-fake accounts, il-machine learning u l-istrumenti nużaw biex nidentifikaw huma bbażati fuq il-imġiba tal-atturi li jiftaħ l-account u ma jiddependux eh, fuq l-analizi eh, tal-kontenut u ma nix bżon il-lingwi biex dawn l-istrumenti kolom effikaċa. Eh, Umbat, ma memx għalfejn ħarsu il-kontenut, nistaw naraw jekk dawk il-paġni illi użaw il-kontenut kumiex edem biex iżidu kontenut sensazzjonali u biex imexxu forums u nistgħu nużaw anki dan it-tip ta' strumenti. U mbagħad meta jkun hemm strumenti bħal PSAs, eh, Public Service Announcements, eh, nistgħu nużawhom fi kwalunkwe pajjiż u nistgħu naħdmu mal-kommissjoni eh, elettorali anki ma' pajjiżi żgħar biex dawn l-apps ikunu jistgħu jiġu użati u ngħinu lil persuni biex ikunu jistgħu ikollhom eh, jaħsbu b'mod kritiku fuq dawn il-kontenuti. Anna Gomez, SND u Libe. Senjura Basset, intkom sibtu evidenza ta' interferenza fil elezzjoniet fil-Renju Unit u anki dan inkludi anki referendum mill-Cambridge eh, Analytica SCL eh, u anki marbutin ma' kumpanji privati bħal bħala accountancies illi jaħdmu mal-gvernijiet biex jistabilixu skemi fuq il-beħ ta' ċittadinanza jew anki e, e, viza ta' residenza u xinu mal miżuri illi għeddin tiħdu biex tiżguraw l-ġurnalisti illi huma kolpiti minn dawn l-azzjonijiet minnaħa ta' dawn it-tip ta' kumpaniji eh, li użaw dawn l-istrumenti biex jintimidaw il-ġurnalisti ma jkollhom suċess. Nixtieq nagħmel mistoqsija anki li Sur Kaplan. Inti eh, il-President eh, fuq il-SEL kienet b'najvit Il-President interrompa l-kellima. Għettiħu eh, eh, eh, iż-żmien għajt il-President. Il-risposti. Il-fat li Cambridge Analytica u kompanija oħrajn setaw kienu service providers kienet ħaġa permessa skont il-liġi elettorali U allora aħna ma mniex investigazzjoni li lem minn kam minn min dak li nefqu e, e, e, e il-campaigners fl-elezzjonijiet, hemm investigazzjonijiet oħrajn fuq il-possibilità ta' donazzjonijiet, però jiddispjaċini ma nistax nekkommenta fuq il-investigazzjonijiet li għaddajin bħalissa. L-unika waħda li konkludejna u irrit li kienem diskussjonijiet li ma ġewx riportati b'mod korrett ma nistax jidispjaċini nir rapporta fuq stib ta' azzjonijiet ittieħdu fuq il-ġurnalisti. Dina hija barra mill-mandat tagħna, mhuwiex rwol tagħna illi aħna ninvestigaw jew nħarsu lejn nimġiba ta' kumpaniji kbar jew organizzazzjonijiet kbar eh, kif huma japproċċaw il-ġurnalisti, speċjalment barra mill-elezzjoni. Ma nix il-mandat għal dan it-tip. E Sur Andersen għal-ħodor u għafko. Grazzi. Il-referendum tal-Brexit għamel bidla kbira. Għanna bżon inkunu nafu jekk il-ekinċ legali le Facebook għanda l-informazzjoni li tippermettina namlu ġudizzju, però ma tatnix il-materjali fuq din il-kwistjoni l-inna u l-Parlament Ewropew. Hemm evidenza li din id-data ġiet użata biex toħloq profili li mbagħad bombardati mill-kompanja elettorali. Mela Facebook, intkom lesti tatuna l-informazzjoni li għandkom fuq il-pubbliċità li kien hemm fil-votanti Ingliżi eh, eh, għal eh, periodu qabel il-periodu elettorali u qabel il-referendum. U għedkom lesti tamlu prevenzjoni għal futur? kif dawn il-flus ġew minn fuq minn naħta min u uh, kontra min. Grazzi ta' risposti. Grazzi għal mistoqsija għajtil. Eh, Sur. <clears throat> Aħna kena ħafna mistoqsijiet minn naħta tal komitat parlamentari eh, Britanniku. Aħna kienem xi mistoqsijiet ta' xi ħames snin, kienem Eh, rounds gbar ta' mistoqsijiet. Aħna konna eh, rispondejna għal komitat tal-parlament fl-isforzi eh, biex jinvestigaw x'kienem fil-Brexit. Brexit. Naqblu, illi kienem verament valur fit-trasparenza fil-pubbliċità. Aħna nishtiqu ikolna strumenti biex e, e, nkunu nistaw nifmu min huwa it-target ta' għaddu kemm qed ta' ad ta' pubbliċità u e, min huwa it-target. Aħna se nkomplu niżviluppaw dawn l-istrumenti biex nejnu lil persuni jifmu għaliex qed jaraw dak lad min ħallas għal dak lad u minn u għamil ut. U fuq l-informazzjoni retrospettiva, fuq kull pubblicità eh, li kienet prezenti minn kwalunkwe persuna li kien parteċipa fil-kampanja, dinja hija ħaġa li ma nistawx namlu eh, brispett tal-riservatezza tal-personali. tal rizervatezza tal personali tal tal personali Eh, u ma nistawx namluħ fil-futur, aħna tajna informazzjoni diġa fu eh, pubbliċità li t-rigwarda l-IRA eh, kienem ftit pubbliċità mill-Aġenzija Russa u aħna kifat qed nikkontinwa qed inkomplu nikkooperaw biex natu kemm jista' jkun informazzjoni fuq dan dan istuċed. Bersel Espresso SD Afkom. Grazzi. Mistoqsija għal Sinjura Bassett. Wara illi ġi skoperta Wara l-iskoperta tal-użu tal-profili tal-utenti ta' Facebook għal raġunijiet politiċi minnaħa ta' Cambridge Analytica. E, intkom taħsbu illi se jkun possibbli bil-liġijiet elettorali jew anki bi strumenti oħrajn taħsbu li jkun possibbli li dawn ikkontrollawhom dawn il-prassi għax huma perikolużi ħafna għaliex huma bħala isa, issa grupp ta' ta', ta lupi illi edin jattakkaw il-persuni fra, fragili fuq il-persuni illi eh, mumiex persuni deċizi illi għadhom ma, ma deċidewx kif se jivutaw. Intkom xtaħsbu li jista' jisir, mux bis minnaħa tal-privat, imma anki minnaħa tal-regolament elettorali u tal-liġijiet. Grazie, jina naħseb illi eh, l għol ħagġa li nistaw namlu eh, u li l-ebda assoċjazzjoni jew regolamentatur ma jista' jirsolvadi u ma anki jekk aħna nkunu rigorużi wis u mbagħad il-persuni se jippruvaw isibu strumenti oħrajn eh, verament is-soluzzjoni hija li jkollna kontrolli ta' data eh, rigorużi u eh, minnaħa tal-gvern tagħna tal-ICO kienu pożittivi ħafna mbagħad għandna regolamenti biex ikonem eh, verifika fuq l-elezzjonijiet għandu jkonna anki eh, il-possibilità li wieħed tifittex għall-informazzjoni mhux biss minn campaigners eh, pratikament poteri iktar għawijin biex nottienu data u anki il-possibilità li nwaqfuhom il-persuni li qegħdin jiksru l-liġi billi kunem sanzjoniet kbar. Miex xej ġdid dan Pero jien naħseb li dan huwa dak li għandna bżonn. Għandna bżonn ta' kumpaniji ta' social media li jieħdu fidejhom responsabilità biex jagħmlu parti tagħhom Umbat regolamentaturi bis-setat li għandhom bżonn biex jinfurzaw din il-politika biex jissanzjonijiet il-ksur. U dan huwa dak li qed nitolbu li jsir. Hemm sal-gwe u itre. Grazzi, nixtieq nitkellem bil-Ġermaniż. Aħna smajna ħafna fuq dak li għamiltu minn naħa ta' Facebook u interessanti anke nisimaw dak li għallu minn naħa ta' Renjunit. U l-mistoqsija minn naħa hija kif se tagħmlu differenza intkom bejn pubbliċità ġenerali għal prodotti jew dawk li huma pubbliċità politika. X'inhi differenzi? differenzi Eh, intkom ikolkom eh, eh, pubbliċità meta jkun hemm elezzjonijiet u hemm regoli speċjali li jirrigwardaw il-proporzjonalità għalhekk hekk ikun hemm pubbliċità elettorali. Dina twassal għal kwistjoni tal-manipolazzjoni, inna ħafna li tkellmu fuq għadi, pero nishtiq nkun naf minna ħatakom meta tistaw tajdu li din tip ta' manipolazzjoni hija fake news, però intkom xtik konsideraw li, ma element kif tarfuha il-manipolazzjoni elettorali, li ma element intkom taraw eh, biex tidentifikaw din it-tip ta' manipolazzjoni. Well, there, there were a couple different points that you Hemm numru ta' punti li għamilt fil-mistoqsija tiegħek l-ewwel nett dwar kif taraf bejn reklam kummerċjali u dak politiku u kif tiddifferenzja trattament dan għattu fl-bidu tal-istqarrija tiegħi hemm il-view add tool li jitratta l-reklam l-istess mod għaliex kulħadd għandu jkun jistera r-reklami kollha illi qiegħed jesponi min jirreklama. Hija l-abilità ta' microtargeting tal-popolazzjonijiet mingħajr ma l-elettorat mal-bqiet tal-elettorat ikun jaf li hija waħda mill-interess il-kbar ta' dawn l-atturi. Kulħadd jista' jilaba ta' watchdog u jara kull attur x'qiegħed juri lil min irid fil-pajjiż li dik it-tip ta' trasparenza sejra tippermetti li jkun hemm riktar responsabilta minnaħa tal-atturi politiċi fir reklamar u l mirar tar reklamar tagħhom. Dak li huwa mitqies bħala manipolazzjoni elettorali għan fukaw fuq dak li nistgħu naraw iddefinixxu bħal mizinformazzjoni, clickbait jew sensazzjonaliżmu irridu nifukaw fuq l-azzjonijiet li qed jittieħdu fil-pjattaforma tal nistgħu nidentifikaw u mbagħad neħdu azzjoni kontrihom Jiena niżilt numru ta' modi ta' kif qegħdin nippruvaw nimmiraw l-isfruttament jew interferenza barranija rridu nibqgħu nafsu fuqhom u fejn naraw li hemm imġieba li hija fażolla jew inkella għarrieqa tittieħed azzjoni adegwata kontriha. Il-kelliem li mess mhux għawad astant l-onorevoli Silva Pereira. Grazzi mis-sosjali sur Kaplan. Nissemmejt l-iktar modi sofistikati ta' użu ħażin ta' Facebook għal fini politiċi, l għanet l-interferenza politika, l-użu tal-fake accounts. Jwen kalla siti li ma tax istrih fuqhom, ħansaqsik mistoqsija fuq il-modi l-inqas sofistikati għall-użu tal-dawn il-fini politiċi, modi ta' kif tinfilex informazzjoni fazzulla, per anki dawn il-kommentarji anonimi li naraw. Kullim kien. Dan se jiġi indirizzat b'mod adegwat f'reġistru tal-ID Dan huwa possibbli, ħajkun possibbli fil-ġejjieni. Aħna għandna modi ta' kif qed nitrattaw il-kampanja elettorali. Tara dawn il-motivazzjonijiet li hemm il-għala jtimpenjaw ruħom b'dan il-mod din l-attività fuq Facebook jaħdmu fuq il- l-evalwazzjonijiet tal-verità jew l-falsità tal-istqarrijiet ma naħsbux li Facebook għandu jkun eh, l-arbitru tal-verità madwar id-dinja ħana nistriħu fuq eh, fact checkers indipendenti, partijiet terzi għal stant eh, illi ġew akkreditati Qegħdin innaqsu anke distribuzzjoni ta' tipi oħrajn ta' kontenut ta' kwalità baxxa illi huma assoċjati ma' dik it-tip ta' attività il-clickbait, is-sensazzjonaliżmu, aħna nafu li ma rridux nagħmlu dan, irridu naqsu distribuzzjoni tagħna fin-news feed irridu jkollna promozzjoni u distribuzzjoni ta' ħbarijiet li tista' tistrih fuqha ħbarijiet minn sorsi fejn il-nies uħossu li tista' tistrih fuqha sorsi lokali dawk huma il-fattur li qegħdin nippruvaw nippromovu. Din hija ġlieda li rridu nkomplu niġġieldu aħna rridu rwol għall-edukazzjoni taċ ċittadini tagħna għall-informazzjoni li jaraw online u ħankomplu ikonna rwol kemm fit-tnaqqis tad distribuzzjoni u anki fit-tentattiv ta' edukazzjoni fuq il-pjattaforma u mhux biss ta' kif jistgħu jkunu konsumaturi kritiċi tal-aħbarijiet u jarfu l-verità mill-falsità. Turbassa għal libe. Kieku ma konniex qegħdin niddiskutu dan kollu l kieku Hillary Clinton repet il-presidenza Amerikana u Brexit ma sarx realtà. Mela, qegħdin niddiskutu kif għan forzaw regoli tal-finanzjament u kif mm, nkunu ċerti li kien hemm dak li seħ dak li kellu jseħ mela l ewwel nett il-gvern Ingliż nefaq 10 miljun sterlina fuq fuljett li mar fid-djar tal-Ingliżi kollha li ta' verità waħda il dik tar-Remain il-donazzjoni kienet reġistrata kienet permissibbli issa dwar interferenza barranija fir-referendum. Il-President Obama għamel żjara fir-Renju Unit biex jinfluwenza r riżultat tar referendum għanħa tal-Remain. Il-miljuni ta' flus li ntefqu fuq dik iż-żjara ġew reġistrati bħala eh, tali bħala donazzjoni. Kif is-Sur Obama jista' jitqies bħala donatur aċċettabbli. Mela l-ewwel nett il-fuljet tal-gvern kien prodott qabel il-perjodu tal axar ġimgħat għal dastant ma kellux għalfejn jiġi eh, rapportat fil-infiq aħna għadna illi għandu jkun hemm perjodu ta' kampanja itwal illi kien ikopri dik il-kampanja fil-każ tal-referendum l-attività li semmejt seħħet qabel il-bidu tal-kampanja u aħna għamilna monitoraġġ tal-attivitajiet illi kien hemm u kollox ġie rapportat. Scott Cato issa, grazzi Claude, mistoqsija l Claire Bassett, jiena smajt li intom l-estejtu il-rapport ta'kom ta' vote leave u l-impatt u l-assoċazzjonijiet li kellhom u rridu naraw anke ix-xhieda kif ġiet inkluża jiena nixtieq ngħid li ehm, Boris Johnson, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Michael Gove, il-Ministru tal-Ambjent. Dan u rapporti huwa ta' importanza għolja li kien hemm ksur fil-regoli għal daqstant irridu naraw jekk hux validu r-riżultat. Ir-rapport konkluż ħajġi pubblikat x'tistgħu tagħmlu dwar il- li ksar tal-prepubblikazzjoni li hemm dan irid ikun parti mid-dibattitu pubbliku qed iġi jkun l-informazzjoni kollha fir-rapport tagħkom qabel ir-Renjunit jilesti l-proċess ta' ehm, ħruġ mill-Unjoni Ewropea. Ma jistgħux ikollna mandat inċert nixtieq nispjega li għandna politika ta' forzar illi tiċċara kif mm, nislu għall investigazzjonijiet u kif nalquhom dawn l-investigazzjonijiet bħala parti mill-proċess ġala darba jkun ħana l-punt fejn aħna rridu nidu deċiżjoni partikolari, id-dettalji jiġu maqsuma mart partijiet konċernati u għandhom 28 jum biex jresqu l-reprezentazzjoni tagħhom, il-reprezentazzjoni tagħhom bagħad jiġu mejuża qabel naslu l konklużjoni, meta naslu dik il-konklużjoni mbagħad jkun hemm il-publikar u naqsmu l-rapport investigazzjoni b'mod pubbliku bħala parti mill-proċess. Aħna ma nikkummentawx fuq investigazzjonijiet għaddejjin din hija politika illi aħna għandna u hija politika adegwata li x'żomna lura milli nitħlu għal dibattiti perikolużi hemm għajdut jiena ma nafx dawn fejn ġew. Aħna dejjem il-proċess ta' 28 jum, għafadal li minuta nistan uża. Issa l-update. Mela għat li mandek xie setat t-investiga Cambridge Analytica, mela jek le min għandu għad għandek istatat biex l din l sofferżjoni tal-proċess elettorali reali jew potenzjali ta' istatat barranin jekk iva x'etat għandek bżonn u m organizzazzjonijiet jistgħu għajmu dawn il-punti li semmew hawnhekk li intat ma xit jitmexxew minnek għax m'għandekx biżejjed setat. Naħseb spjegajt il-kamp applikazzjoni tagħna l-uffiċċju tron li fifat għandu setat differenti ħafna minn dak li smajna aħna jaqgħu taħt ksur ta' regoli ta' protezzjoni tad dejta u dik l-investigazzjoni għadha għaddejja. Għal stant jiena naħseb li rridu nkunu ċari ti mhix kwistjoni ta' nuqqas ta' eh, statat iżgħat ta' regolaturi differenti u spazji differenti li rridu jaħdmu flimkien biex indirizzaw il-kwistjonijiet b'mod kredibbli bħalma l-investigazzjoni tagħna brabta mal-flus, spjegajt minn bnejn ġew qatt li hemm investigazzjonijiet li għadhom din u dastant mhux xirqa li jara nikkummenta. Mela, naf li mhux suppost neħdu follow-up questions imma x'nista' ngħidilkom. Salbuni jekk ma jogħġobkomx. Mela, nixtieq nirringrazzja lil xieda tagħna u lill kelliema Sur Kaplan u lil Claire Bassett. Grazzi lil membri tal-paċenzja u disċiplina tagħhom. Ħanaddu minnu fiħa sessjoni tlieta. Mela hawnhekk għandna membri li għadhom ġejjin fis-sessjoni li jmiss ħa nibdew fit-8 u kwart biex nippermettu lill membri li jkunu għadhom ġejjin u għat jivvjaġġaw biex jastu fil-ħin. Waqfa qasira biex jinġabar il-panel. Ħajkonna l-Lord Allen, il-Max Schrems, Ursula Paschal u l-Steve Purser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 ma' l-limit, So, good, uh, good afternoon and welcome you to the Il-Warren of Snarri tajjeb intikom merħba għal din l-aħħar parti tas sessjoni tagħna llum. Fimkien ma' itre nilqa il-Paul Rubik għandek il-mikrofonu għal żewġ minuti qabel nadilek il-mikrofonu nixtieq nintroduċi il-panel Persa is-sur eh, is-Sinjura Pakel is-Sur eh, Max Schrems um, attivist tal-privatezza u avukat mill-Awstrija u Lord Richard Allen, viċi president ta' tal-politika ta' soluzzjonijiet ta' Facebook. Nadilek il-mikrofonu Paul. Iva, grazzi ħafna. Il-kollega tiegħi fil-fatt dejjem iżomm mal-ħin għalda santina u kol wkoll iprofa nżomm mal-ħin jiena nirrappreżenta hawnhekk il itre u l-lat ta' teknoloġija sta' fil-fatt huwa ehm, parti mill-parti leġislattiva għal riċerka għal dastant. Nixtieq nara kif l-istrumenti ta' fiduċja jistgħu ikollhom saħħa ola Sa issa it-tamir tagħna jagħmel dak li partijiet terzi jitlob minnhom jitolbu minnhom. Irridu naraw kif nistgħu ntejbu is-setat ta' kif ikollok l-identità tagħkom garantita li imma garanzija qed ninataw din eh, l-identità. Għaliex nafu kemm faċli toħloq identità falsa u jekk ikun hemm identità falsa kif nista' nżomm is-sieda tad-dejta tiegħi u kif eh, nistaqna li mena l-ħabbarijiet fażulli mis-social media biex ikolli garanzija li tingħata l-identità virtwali tiegħi li għandi s-sieda ta' din l-identità, s-sieda tal-attivitajiet tiegħi u illi nista nagħti liċenzja dritt lill parti terza illi jixtiequ jużaw l-identità jew id-data tiegħi għavnas fil fatt jistaw jaħdmu fuq dan one-to-one l unita fl-Unjoni Ewropea jista' tigarantixxi illi konna saħħa fuq l-identità virtwali tagħna. Is-sur Steve Persa għandek il-mikrofonu. Thank you very much, Mr. Chair. Good. Grazzi, grazie, President. Il-Warren of Senate April kulħadd. Mela, aħna Edin għonek nisimgħu iżet mill xejn għaliex wara li smajt il-battitu lejla Laqatni kem ftit mill-kwistjoni li qed diskutu intom f'dan il-forum u ma fil-programm ta' ħidma ta' nisa għaliex dawn huma elementi importanti u l-biċċa kbira tad diskussjonijiet li ismajt ta' Enisa xejn minn voluta fihom u dan neħtieġu nbidlu ġejjieni. Dan huwa messaġġ illi ngħaddi lilkom dwar l-evoluzzjoni li jista' jkollna ta' malajr ħamel ftit kummenti. Mela, jien nibdew bil-pożittiv. L-internet u l-medja soċjali provdew opportunitajiet ġodda għal tifrix tal-demokrazija, l-libertajiet u l-valuri li tħadda l-Unjoni Ewropea u tal m'għandniex ninsewh. L-ar ħaġa li tista' tiġri i illi bil-limitazzjonijiet inkunu qed nafsu l-break għal dan l-iżvilupp li rajna il-medja soċjali fl-2011, effettwat il-rebbija arbija fl-2014 l ukrajina Jajna nara il il-messaġġ huwa il-kelma hija ġiet b'saħħitha xabla U dan huwa l-messaġġ dak dan huwa l-essenza dak li tippruvaw u fl-Ewropa. Iżda dak li qegħdin naraw hu li apparti dan it teddit antik li ilu hemm għal snin u snin twal qegħdin naraw teddida ġdida. Li hija ikbar mill-attakki ta' virus, il-codes, Illa lix qabel meta kont intlaqat minn wieħed kont kun taf, issa qegħdin naraw ħbarijiet folots su abużiv sa dejta personali, manipolazzjoni finanzjarja, pump and dump u xnafjen. Smajna ħafna dwar dan ftit ta' żmien ilu apparti dawn kollu il-fattur determinanti u li dawn huma riski sottili u ħafna midrabi lanqas biss tkun taf li inti waqgħid għalihom għajt fihom għal standan huwa periklu kbir għad-dinja diġitali għal xi qed jaffettwa l-fiduċja U d-dinja digitali minna l-fiduċja hija d-dinja digitali li taf ma tkampax. Jew inkella ma tibqax hekk kif nafu għal stantija ta' teddida għalina. Il-fiduċja, il-fiduċja mhix biżejjed hija meħtieġa iżda mhux biżejjed. Għal stant fiċ-ċibersikurta u hemmhekk għandu rwol e nisa iċ-ċiber sigurta huma dawk it-tekniċi kollha nużaw għal-limitar tal-aċċess tad-data skont set ta' prinċipji definuti biċ-ċar dawn il-prinċipji jistgħu varjaw mill kuntest tal kuntest jew mis-sitwazzjoni għal oħra. B'hekk il-sitwazzjoni hija diffiċli għaliex il-kuntest huwa importanti ħafna u li tikkonsidra tagħmel ħajjitna pjuttost diffiċli. F'ċerta ċirkustanzi, ċiper tista' tillimita anke l-mod ta' kif tiġi użata data. Iżda, l-ar ħaġa hi li meta inti toħroġ id-data mill-kuntest tas-sistema illi ġiet mm, dizinjata biex tipproċessa spiċċa kollox meta ħarġet id-data, sekk. Tista' tagħmel li trid biha din hija l-istorja ta' Cambridge Analytica. U sa ċerta punt dak li ġara bid-data tagħna bil-modja ta' żmien. Il-ġbiru sim ta' data fuq l-internet huwa mifrux, diffiċli tikkontrollah u kważi ħadd ma jipprova. Meta d data tinħareġ ta' sekk. Mitlufa, il-GDPR ma tippermettix li proċessar ta' data personali mingħajr konsens ta' kif qed tinfurza meta ma tkunx taf li qed tiġri. Dik hija l-problema li qed niddiskutu llum. Mela lura għas-sigurtà, is-sigurtà hija tarita ta' tliet affarijiet: in-nies, il-proċess u t-teknoloġija. Jiena ngħid ġenerali waħda mill-żbalji li għamilna fl-modi u li għadna nagħmlu u li nagħtu wisq enfasi fuq it-teknoloġija meta tikkonsidra dak li qed niddiskutu llum tara li ħafna minn huwa orjentat lejn il-proċess l persuni Dak li rajna aktar kmieni u huwa falliment fil-proċess fejn kumpanija ingħatat wisq aċċess għad-dejta u setat tuża b'mod li mhux xieraq. Huwa anki ksur tal-politika. X'inhu l-punt li jkollok politika jekk mhux tinfurzaw nista' naċċetta l-argument li huwa diffiċli tastant utenti illi tinfurza imma dik hi sitwazzjoni hija kumpanija kbira, kumpanija għanja u l-sitwazzjoni qed tinbidel il-bilanċ bejn l-opportunità u r-riskju jeħtieġ jinbidel, iżda mhux daqshekk. Mela, forsi the Internet of Things diffiċli tikkontrolla bl-istess mod li tikkontrolla affarijiet oħra iżda hemm l-obbligu ta' dan kollu u li jkollok proċess ehm, huwa parti minn dak li jeħtieġ isir. Mela l-ura l-punt tluq dan ma kienx biss ksur ta' proċess, iżda anke ksur tal-fiduċja u din tista' tkun sentenza tal-mewt għall-internet kif nafuha. Mela, aħna nemnu fil-GDPR, nemnu illi huwa ambizzjuż u importanti u nittamaw illi anki biċċa leġislazzjoni utli. Aħna qegħdin nisimgħukom u rridu nappoġġaw iżjed il-GDPR. Intendi dan il-messaġġ li d-dinja qiegħda tinbidel il-tip ta' problemi li qegħdin nittrattaw mhumiex dawk illi l-Enisa kienet maħluqa biex titratta iżda ma jfissirx Enisa ma tistax tevolvi biex titrattom. stant il-hacking tal-elezzjonijiet, l-ħabarijiet fażulli, l-identità digitali, eċetera, eċetera, dawn huma kompiti li tista' tilħaq Enisa. Intom wieħed mill-iktar atturi influenti u anki Permettu li nagħlaq billi ngħid illi fir-regolament nisa hemm artiklu 14 illi jippermetti l-istituzzjonijiet Ewropej u lill-istati membri illi jagħmlu talbiet għal ħiliet partikolari għamlu użu minn dan eh, mekkaniżmu biex isir anke fuq eh, fil-medda qasira nalaq b'dan il-kumment tiegħi ta' introduzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna lilek il-kellim li miss Ursula Pachel, il-Viċi Direttur Ġenerali ta' Beok. Alla stant, jek joġbok. Grazzi President, il- Buona sajta per kulħadd permettu li nibda billi ngħid li huwa ċar li dak kollu li qiegħed jinkixef f'dan l-iskandlu tal- Cambridge Analytica għandu jkollu konsegwenzi serji. L-iskandlu qed jaffettwa l-fiduċja tal-konsumaturi mhix biss għal Facebook iżda l-fiduċja għal binja sħiħa tal-ekonomija diġitali. Din hija l-perspettiva li rridu nikkonsidraw meta nistudjaw sitwazzjoni. L-esportar tad-data huwa sors prinċipali tal- flus fuq l-internet għal stat mhux Facebook biss fejn qiegħed jiġri dan iżda japplika l-pjattaformi kollha kullimkien fuq l-internet. Is-sensazzjoni ġenerali għall konsumaturi hi li t trasparenza neħtieġu mhix hemmhekk f'dawn il-pjattaformi u l-protezzjoni tad dejta u l-privatezza ħafna drabi ma tiġix rispettata. It-tieni net nixtieq anke nixbet l-attenzjoni għal fatt li mhix biss kwistjoni ta' fiduċja Iżda hija ferm iżjed minn dan, dan huwa dritt fundamentali li mhux qiegħed jiġi rispettatu l-prassi li naraw fil-każ tal-iskandlu ta' Facebook u Cambridge Analytica mhux biss ksur ta' fiduċja iżda anki ta' każ tal-legalità għal stant skont il-komunikazzjoni uffiċjali ta' Facebook 2.7 miljun Ewropew ġew effettwati jiena kont pjuttost sorpriż bl-istqarrijiet li smajna llum illi Dr. Kogan ma qasamx dejta ta' Ewropej din hija kontradizzjoni ma nistax naċċetta tfakkarja anke Volkswagen illi um, kien hemm skuża u qalet illi dan xorta kien legali għal dastant din id-dejta tiedet mingħajr l-arfin tal-konsumaturi jew mingħajr ma taw kunsens u mbijat li l-partijiet terzi użata għal anijiet differenti minn dawk illi kien oriġinalment stabili. And talking about the case Qed nitkellmu dwar il-każ tal-Cambridge Analytica, però nafu li sadattant ġi konfermat ukoll il-lum il-Facebook illi diġà sospendew il-fuq minn 200 applikazzjoni ta' eh, użu ħażin ta' data potenzjali qed inħarsu biss lejn eh, parti żejra jekk taraw Facebook żgur li tindunaw illi id-data ntużat ħażin minn xi ħadd xi darba u eh, bħala utent ta' Facebook id-data tiegħek ukoll ġiet affettwata minn dan. Ġifieri Facebook qed jagħti aċċess lil partijiet terzi għad-data tiegħek u meta Eh, sar marruf illi xi nies qed jużaw di data ħażin, Facebook ma ħax il-passi biex jirraġġa s-sitwazzjoni. Ir-risposta tal-kumpanija sissa ma kienx sodisfaċenti kien hemm eh, apoloġija u bidliet kosmetiċi fuq il-pjattaforma u dan mhux biżżejjed fl-opinjoni tagħna. Rajna xi tibdiliet fil-politika tal-privatezza tal-Facebook illi tista' tkun reazzjoni diretta għal l-iskandlu, però dawn fl-Ewropa kienu l-iktar bidliet minħabba l-GDPR. U diġà tkellimna dwar konformità tal-politika eh, attwali tal-privatezza ta' Facebook mal-GDPR. Ma rridux biss bidliet kosmetiċi, rridu modifiki sostanzjali li bidlu il mudell ta' negozju ta' Facebook u l-istruttura tal-pjattaforma. Nistgħu ngħidu l-istess għal modell ta' negozju u l-istruttura ta' monetizzazzjoni tal, tal ta' Facebook. Se jkun diffiċli illi l-konsumaturi jafdaw dawn il-kumpaniji fil-ekonomija digitali għax għandhom ċertu interessi. Il-konsumaturi x'jazbu dwar dan sar ehm, studju fir-Renju Unit dwar din id-data u hemm sens ta' nuqqas ta' seta' fost il-konsumaturi, e, nies mhumiex ċari dwar mhumiex ċerti mill-impatt li l-użu ta' data tagħhom minn dawn il-pjattaforma għandha fuqhom u jekk hux possibbli li jużaw għazzi eh, jieħdu passi dwar dawn azzjonijiet e, l-aġir tagħhom stess jista' jkun li wasalhom għal dan mingħajr ma jkunu jafu. U f'dawn iċ-ċirkostanzi il-konsumaturi jaqtaw qalbhom Ġifiri hemm ħafna mistoqsijiet, però in-nies għadhom jużaw Facebook pali kieku ma jimpurtahomx, però raġuni mhux li ma jimpurtahomx, ir-raġuni hija il-fatt li m'għandhomx seta, m'għandhomx eh, m'hemmx kompetizzjoni, m'hemmx alternattiva, m'hemmx sostitut għal Facebook fuq is-suq illum il-ġurnata. Ovvjament l-iskandlu feta ħajnejn ħafna nies għajjem eh, kuxjenza dwar affarijiet tal-konsumatur dan huwa tajjeb. Xi ħaġa li rajna fid-diskussjoni hija illi fl-iskandlu ta' Cambridge Analytica u Facebook ingħattat ftit attenzjoni għad-dannu illi sar fuq il-konsumaturi. Id-data tagħhom intużat ħażin, jiġifieri huma l-ewwel vittmi hawnhekk għalhekk illum il-membri Belġani, Spanjoli, Taljani u Portugiżi u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi fil-pajjiżi tagħhom nedew azzjoni kollettiva illum kontra, kontra Facebook. Illum beda beda l-azzjoni l-Belġju u se jkomplu il-pajjiżi l-oħrajn. Fil-Belġju diġà hemm 20.000 persuna li firmaw għal din l-azzjoni dawn ser jirrappreżentaw mhux biss il dawk affettwati minn Cambridge Analytica l-utenti kollha wkoll barra raġunijiet li għadni nispjegajt dwar sigurtà Din hija kwistjoni relatata ħafna mal-privatezza. Id-data illi għandek illi intużat għadha tkun sigura minn intrużjonijiet mhux mixtieqa. Ma tistax tabda servizz jekk taf li mhux sigur. Però Huwa ċar illi l-każ ta' Facebook u Cambridge Analytica ma kienx problema ta' ċibersigurtà. Il-fatt kien illi Facebook kienet jiftaħ il-bibin tiegħu għal partijiet tersi sabiex jieħdu d-data tiegħu. xtib ta' obligi għanna sabiex nizguraw is-sigurtà. Namal net nixtieq ngħid li dak li nafu mir-riċerka tal-konsumaturi u illi dak li għedna dwar rassinazzjoni tal-konsumaturi għandu xaqsam ukoll, għandu jott ukoll għal dawk li jiksru il-sigurtà. Il-konsumaturi ma jafux jiġru f'dan il-każ mem l assistenza minn kumpanija u gvernijiet sabiex għom sabiex isiru jafu jekk id-data tagħhom mhux biss instar qed iżda wkoll inbetet jew inkella ġiet ta' bot pubbliku, iġifiri l-ġara darba li d-data toħroġ ma tkunx taf x'ġara b'din id-dejta jekk hemmx ksur ta' drittijiet ta' konsumaturi jew affarijiet oħra, il-konsumaturi jitħallew weħidhom. Dawn il-prodotti jkunu fid-djar tagħna u mhux biss jispjaw fuqek iżda wkoll jistgħu jiġu ħekjati. Sfortunatament il-Kummissjoni Ewropea tilfet l-opportunità illi tagħmel leġiżlazzjoni vinkolanti l-att ta' ċibersikurtà huwa biss għat volontarju fih miżuri volontarji biss u m'hemmx obbligi ta' sigurtà li jkunu hemm by default f'ċertu prodotti. U jiddispjaċina għal dan għax naħseb li nafu sissa li ma nistgħux noqogħdu fuq l-autoregolazzjoni u rrida tajba ta' dawn il-kumpanija għandna bżonn ta' leġiżlazzjoni b'saħħitha. Nadja l-konklużjonijiet. Nixtieq ngħid xi ftit buddi l-ewwel nett il-konsumaturi għandhom bżonn ta' iktar rapport sabiex ikun hemm iktar bilanċ tal-seta fuq l-użu tal-data tagħhom din qiegħda fil-GDPR u dan huwa appunta tluq tajjeb ħafna se jkollna il- direttiva tal-privacy, però għandna bżonn ta' miżuri oħra, nisperaw li l-privacy kollha tajba, impatt tajjeb iżda rridu iktar forzar. Irridu tweġibiet Ewropej għal dawn il-kumpanija kbar ksur illi jagħmlu fuq skala Ewropea u globali. Dwar Facebook naħseb li huwa meħtieġ li mhux biss inħarsu lejn l-iskandlu ta' Cambridge Analytica iżda għandna bżonn li nagħmlu investigazzjoni kbira li tinkludi wkoll il-prassi tal-privatezza attwali ta' Facebook ukoll. Rridu noqogħdu fuq ir-regoli tal-GDPR u naraw x'inhu l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea. Irridu nagħmlu studju tas-suq. Diġà staqsejna għal dan minn tal-staqsejna għal dan lill-Kummissjoni, però it-talba tagħna ma mill-ewa. Nixtieq insemmi wkoll li għandna proposta għal azzjoni kollettiva u aħna qed nitolbukom sabiex tappoġġawha daqs spiċċajt. l-aħħar punt irridu aktar biżuri sabiex ikun hemm responsabilità minħat tal-pjattaformi. Facebook ma kellu l-ebda proċess eh, propju għad-data sabiex jagħmel monitoraġġ tad-data Aħna smajnjom jgħidu li għadhom il-politika, però kej indika kellhom politika differenti u ma sewtu jagħmlu xejn, jiġifieri jridu aktar responsabilità hawnhekk. L-aħħar punt l-organizzazzjoni tal-konsumaturi se jikontribwixxi bil-menti u azzjoni legali, però rridu azzjoni kollettiva madwar l-Unjoni Ewropea u rridu wkoll soċjetà ċivili b'saħħitha fl-istati membri kollha u dan mhux qed narah bħalissa. Grazzi ħafna. Genau is Max Schrems. il kellimni miss Max Schrems. Grazzi ħafna tal-istedina. Jina kont ħerqana din l-istedina xil-Parlament Ewropew u għal-iktar interessant din is-sitwazzjoni dwar il-konsegwenzi għandna problema eh, ta' fiduċja Facebook, l-autoritajiet u digitalizzazzjoni kollha kemm ma nimxux tajjeb Aħna konna nafu dwar dan kollu fl-2011 diġà. Fl-2011 aħna iddiskutejna il-problemi bleps għal seba sijat u dan sar flaqa fi Vienna li kollna din id-dibattitu dan dibattitu issa u assurd għax jekk issa qed niskopru li l problema kienet hemmhekk mela konna reqdin. ser nispjega x'ġara mela Facebook batu id-data l app ibbażata fir-Renju Unit. Issa, li batu din id-data, dan kien legali, għaw da wassal għal ilment fl-2011 ma kien hemm l-ebda konsens u ma kien hemm l-ebda mod kif Facebook jikkontrolla x'tagħmel dilleb bid-data. U wara kollox din kienet il-problema kienu dawn iż-żewġ punti jiena ma konċ naf li kienu eh, x'kienet is-sitwazzjoni ħames ilu, però dawn iż-żewġ punti kienu il-problemi. il fat li edna illi ma kienx problema Ewropeja x'ma ma kienx hemm data Ewropeja, mhux vera x'kien hemm apps oħra wkoll. Jiena irġibejt 25,000 ta' data minn Facebook ma għamil xejn bil-illegali b'din data, però ħadd qatt ma saqsini x'għamil biha stajt nimbih din id-data. Ġifieri hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar app waħda, hemm eluf ta' apps oħra li jagħmlu eh, azzjonijiet oħra kien hemm violazzjoni ta' artiklu 6, 7, 10, 17 u 25 tal- tad direttiva. U bat kellna rapport ta' auditjar fl-2011 u l komissarju tal-Protezzjoni tad-Data ma ħax azzjoni fuq l-artikli, però għamel politika dwar kif il-links ma kienu jwaslu għal xejn ma l-ebda politika ta' privatezza, però ma rajna xejn konkret hawnhekk. Ġifiri, Facebook għadu fuq il-ftejjim, tim li jagħmel revizjoni ta' dan kollu, però fl-2011 ma ma rax il-problemi naħa ta' Cambridge Analytica u din hija id-dimensjoni soċjali tal-pjattaforma. Ek qed jgħidu Facebook. Intqal li Facebook seta jittejjeb, seta jittejjeb il-politika ta' privatezza, il-komissarju fil-2011 ra li Facebook għat jaqsam id-data ma xaħat ieħor. Intqal illi kien hemm kunsens ġenerali, jiġifieri jekk tuża Facebook qed tagħmel tagħti kunsens illi Facebook jista' jagħti d data lil xi ħadd li laqas biss tista' taħseb fih u dan ġi konsidrat bħala konsens informat. U ma naħsibx li ma dan. Tkellimna wkoll dwar il-konsens ta' partijiet terzi, ġifir xi ħadd ieħor qabel f'posti minn floki li din il-leb tieħu d-dejta tiegħi. Ġifiri, issa mill jidher hemm dan it-tip ta' konsens dawn l u huma regolati mill-liġi anki jekk il-leb edha fil-Korea ta' fuq, edha taħt il-liġi tal-Korea ta' fuq u mhix problema ta' Facebook. Wara dan kollu kien hemm awditjar ġdid u din qed online ukoll dan kien fl-2012 id-DPC tal-Irlanda qal ukoll li Facebook irid jerġa' jara problema u ssib soluzzjoni għalija dan kif fl-2012 sitt snin ilu. Ir-risposta ta' Facebook kienet illi issa joqgħod fuq ir-rapportaġġ min-naħa tal-utenti, ġifieri l-utenti jridu jindunaw x'qed jiġri Cambridge Analytica u jirrapporta lil Facebook. Forsi din mhux l-aħjar sitwazzjoni ta' sigurtà li jista' jkollok. Nasib dan juri xi żewġ affarijiet l-ewwel kien hemm ċar tal-liġi li kellna dakinhar ma nasibx illi Facebook biddel affarijiet bidlu eh, dan il-prodott però l prodotti l-oħra huma l-istess. Naraw li l-awtoritajiet dan il-każ ma tawx każ il-proċedura tiedet wara tliet snin għaliex il-Kummissarju tal-Irlanda lanqas biss dan ir-risposti ta' Facebook jiena bqajt barra mill-proċedura u sirt nabda l-affarijiet wara tliet snin biss. Dan l-affarijiet ser jimbidlu bil-GDPR. Ser jam li se jieħdu deċiżjoni differenti. Naraw illi jekk iddi taqla l-flus bid data tal-utenti dan u interess leġittimu, Per eżempju fil kustjoni tal-WhatsApp li tkellimna dwar qabel naħseb din laqas biss isegwi l-ispirtu tal-GDPR, naħseb wara l-liġi propja. Naħseb illi ħaġa interessanti se tkun jekk il- jekk din kwistjoni ta' ta' spejjeż. Pereżempju fl-Irlanda eh, ser tiswa 10 miljun euro ta' spejjeż legali għal min jitlef il-każ finalment Naseb irridu eh, fondi għal forzar anke fuq livell ta' Unjoni Ewropeja sabiex ikun hemm finanzjament ta' eh, NGOs sabiex jieħdu l-passi. Id-dirtijiet fuq il-karta mekkedin, però fir-realtà m'hemmx infurzar dan huwa dwar il-GDPR privatezza u l-infurzar tal-liġijiet. U hemm il-kwistjoni ta' networks miftuħa. Għanna falliment tas-suq għandna ħafna nies illi jobodu Facebook però m'għandhomx l oħra. E, L-Ewropa fetħet in-networks ta' telefonija, tal-gas, tal-elettriku. U din hija xi ħaġa appoġġjata mill-gruppi politiċi kollha, però m'hemmx ftuħ tal-networks online sissa Naħseb li rridu ħallu is-suq jagħmel xogħol hawnhekk, rridu niddibattu hawnhekk. Forsi tista' tkun soluzzjoni għal konsumaturi li kollhom għażla oħra u għalhekk il-kumpaniji kollhom isegwu il-ġiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa il kellim li jmiss Lord Richard Allen huwa il-Viċi President tal- Eh, soluzzjoni politiki għal Facebook. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Iva. Edna pjaċiri li qiegħed ma' Max fuq dan il-panel. Mintom xa tistaġbu tisimaw li għandi verżjoni differenti tal-affarijiet kif ġraw, il-kumpanija kienet eh, lesta li tisma lil mini kritika il-taqat maħħom u jena rajt proċess effettiv fejn ir-regolaturi involvew ruhom ġew analizzati ħafna kwistjonijiet, imma insomma, jiena u Max għandna perspettivi differenti dwar kif għandha tiġi applikata il-liġi eh, fil-qasam tal-privatezza, eccetera, spiss ikun hemm opinjonijiet konfliġenti u m'hemmx dubju illi fil-xhur u fis-snin ġejjin se l-opportunità eh, nkompli niddiskuti ma' Max. Mela, fuq iċ-ċibersekurtà u l-protezzjoni tal-konsumaturi Fl-ħar sessjoni semma l-kunċent ta' responsabilità u xtaqt nelabora ftit fuqu. Naturalment, hemm ħafna kwistjonijiet għandhom xaqsmu l-protezzjoni ta' data, imma ħafna kwistjonijiet ukoll għandhom xaqsmu mal-fiduċa tal-konsumaturi illi nesperjenza fuq livell Ewropew li huma ħafna usa u li jinvolvu wkoll l-attivitajiet li hemm noħsar il-pjattaforma tagħna. L-ewwel linja ta' difiża tagħna hija li nipprevenu l dawk b'intenzjonijiet ħżiena li jaċċessaw is-servizzi tagħna. Il-kollegi tiegħi żed kmini diġà qalulkom x'nagħmlu fil-każ ta' kontijiet folots. Il-maġġoranza tas servizzi fuq l-internet għandhom regoli dwar min jista' jirreġistra li jom jew le, jipprojbixxi pereżempju l-istess persuna tirreġistra iżjed minn darba. Jew inkella ma jippermettux li eh, ikun hemm entità oħra li mhumiex eh, persuni fiżiċi li jirreġistraw għal biex jiftħu kont. Jena, iżjed kmini u koll eh, smajt li kienem mistoqsijiet dwar salma punt servizzi għandhom eh, jitolbu prova tal-identità. Naħseb li huwa punt kontroversjali ħafna brabta mal-protezzjoni tad-data ta' min eh, nesploraw iżjed. Aħna ninvestu ħafna sabiex nidentifikaw identifikaw Eh, attivitajiet li morru kontra dawn ir-regoli. Imma apparti minn dawn il-kwistjonijiet standard, ġifiri li inti tara li ma jkunx hemm iżjed minn reġistrazzjoni waħda, l-istess persuna. Apparti minn hekk, aħna mbagħad ukoll minn attakki sofistikati ħafna fejn ikolla kumpaniji eh, fejn aħna fil-fatt eh, nipjegaw esperti fiċ-ċiber sikurta biex jinvestigaw dawn l-attakki. Din hija xi ħaġa li s soltu ma nitkellmux dwarha fil-pubbliku anka biex ma natux informazzjoni l dawk li jridu jattakkawna, imma minka l-Aġenzija tar-Riċerka fl-Istati Uniti pubblika ċertu informazzjoni għad disponibbli għal kulħadd. Tistgħu taraw li huma li kienaw kumpaniji li eh, sistematikament ħolqu kontijiet biex iferxu informazzjoni ħażina sa dan qegħdin eh, nindirizzawh. Kien hemm ukoll mistoqsija dwar l-elezzjonijiet fl-Ungerija li nista' ngħid li għal kull elezzjoni eh, aħna nippruvaw nidentifikaw fejn kunem hemm firem folots u eh, nippruvaw neliminaw ukoll. Dwar kontijiet ta' Facebook nippruvaw ukoll nevitaw dak li sejħu scraping ta' data ġifiri li kollok individwi li jipruvaw jiġbru kemm jista' jkun informazzjoni biex bija eh, jibnu database bl-informazzjoni ta' ħaddieħor. Aħna inżommu per eżempju logs ta' min jaċċessa għal kontijiet biex nipruvaw niprevjenu dan l-scraping. Issa, dwar dak li ġara ma' Cambridge Analytica, kif diċa edna aħna e, ma rridux li kollok persuni leġittimament joħolqu għab, mbagħad ġibru informazzjoni u jużawha b'mod illeġittimu. L-ekosistema tal-apps illi bnejna aħna kellha intenzjoni ġenwina warajha, għanna ridna illi dawk l-individwi li jishtiqu jħolqu apps soċjali għaw jużaw l-apps eh, namlu l-om iżjed faċli. Bissandu najna li dan l-użu tal-apps iġib mija ċertu riski. Qed niprofaw naqsu dawk ir-riski imma ifisser ukoll illi fiżikament naqsu l-modi kif eh, in-nies jistgħu jkollhom aċċess għal dak għal dik id-dejta. Oqosma oħra fejn naħsbu li għandna nuru r responsabilità tagħna hija pereżempju reviżjoni tal-attività umana li seħ fuq il-pjattaforma tagħna. Għawek eh, jidħol pereżempju l-isfruttament sesswali tat tfal li Eh, jata tassib kbira l-ħafna nies. Fil-fatt, matul eh, snin twal aħna dem ħdimna fuq eh, għodod biex nimblukaw l-aċċess il dawn in-nies. Il-materjal ta' mm, materjal muxxira dejjem ikun imblukkat u m'hemmx mod kif inti tista' tippostja fuq Facebook legalment. U aħna dwar dan naħdmu anke mal-Kummissjoni fil-moddi ħdimna mal-Kummissarju Cruz illi maħana dejna inizjattiva importanti. Qed naħdmu wkoll kontra materjal ta' propaganda, qed naħdmu f'dan ir-rigward mal-Kummissarju Avramopoulos u King, ehm, qed naħdmu magħhom anka permezz tal-forum fuq l-internet u qed ħafna iżjed progress mill qatt immaġinajna. Irna xina nidentifikaw ħafna kontenut relatat mal-ISIS u mal-Al-Qaeda għedin għaddifkaħu qabel ma jirrapportax xaħat u qabel ma jara ħadd u naqbdu u eh, neliminaħ mill-ewwel. Naħsbu li dawn ma' inizjattivi li aħna rridu nieħdu biex inkatru l-fiduċa fil-pjattaforma eh, tagħna u biex nuru li aħna qegħdin nikkontribwixxu għal ġid eh, tan-nies mhux għal għaddeni tagħhom. Hemm affarijiet oħra li ma ftit iżjed komplessi, affarijiet fejn tidħol l-ironija kultant mhux dejjem ikun ċar xirridu nelliminaw jew le. Dwar il-fake news, Jiena stess kont fuq il-grupp ta' esperti unvolvejt ruħi f'dina il-ħidma li kienet imexxija mill-Kummissarju Capriel. Hija kwistjoni komplikata ħafna dak li għaxi ħadd jista' bħala fake news ħadd ieħor jarah bħala messaġġ politiku leġittimu, ġifiri jridu naraw daqsxejn blima definizzjonijiet ħan uħorġu kol, anka il-Franza u kol et tamel mossa biex toħraġ leġislazzjoni f'dan il-qasam, U interessanti naraw x'se jiġri, però naħseb li huwa importanti ħafna ninsolvu l-kwistjoni tal-fake news biex ma jkunx hemm min jiddubita minna. U anka dwar il-proprjetà intellettwali, aħna dejjem niskuraw illi pjattaforma ma tagħna ma tintużax sabiex pjattaforma intellettwali eh, tiġderet mod illeġittimu. L-aħħar punt li xtaqt immessi huwa riklamar. is-semma ħafna. Kif diġa għedna, Aħna nemnu illi reklamar online huwa mod eh, li huwa aċċettat ehm, huwa mod kif aħna niffinanzjaw l-attivitajiet tagħna u bekk anke nilħqu klijenti li b'modi oħra ma tistax tilħaqhom. Eh, naturalment, l-utenti tagħna jużaw is-servizzi tagħna b'xejn u bekk inkomplu inxerdu eh, l-aċċess għal pjattaforma. Spiss tissemma il-diskrepanza il-firda digitali u dik aħna rridu naħdmu kontri għaw niskuraw illi l-aċċess għal pjattaforma tagħna jkun iżjed wiesa. Fil-kassa ċertu riklamar, hemm eh, standards ta' kontenut li huma ola minn eh, riklamari li taraħa bnadi oħra. Hemm pereżempju eh, kontenut ta' riklamar li forsi f'messaġġ u aċċettabbli ma bħala riklam ma jistax ikun aċċettat. U naraw ukoll x'tib ta' informazzjoni tinġabar prabta ma' riklami, pereżempju eh, ma jinġabrux dettalji bħal numru tal-karta tal-kreditu. Aħna qed naħdmu wkoll mal-Aġenzija Ewropea għal Protezzjoni tal-Konsumaturi waqqafna punti ta' kuntatt fil-fatt biex huma ikunu jistaw jindikawna l-umma dawk il-riklami li qed jippruvaw bijaw eh, prodotti eh, folots. Nista' nserħikom moħħkom illi mhux fl-interess tagħna illi jkollna kwalità baxxa ta' riklami u għalhekk fil-fatt qed naħdmu mal-imsieħba tagħna biex nagħmlu progress f'dan ir-rigward. Parti importanti mit-toolkit huwa illi l-riklamar jkun iżjed trasparenti Aħna nemnu li din it-trasparenza ser tajn lil kwalunkwe supervizuri kemm jekkux fil-qasam politiku, l-qasam ta' dritti tal-konsumaturi, jgħinhom biex eh, eh, jindirizzaw dak li ħasab lill-konsumaturi. Dak huma xi ftit mill-laqsma mewlenin eh, relatati ma' ċibersikurtà u mal-fiduċja u l-protezzjoni tal-konsumaturi Naf li hemm ħafna kwistjonijiet jaħarqu hemm ċertu nies illi eh, huma kontra l-politika tagħna ta' identità autentika, però aħna naħsbu la politika meħtieġa biex nevitaw ħafna ħsara. Hemm anke tħassib fuq il-proċessar awtomatizzat tad-data biex ċertu data tiġi eliminata minnu fih. Però fl-istess ħin anka ċentru partikolari eh, f'Dublin għalinna eh, x'nistgħu nagħmlu biex dawk il-persuni inkarigat milli jirrevedu l-materjal jevitaw li qogħdu jaraw eh, ħafna materjali kraħ. Ehm, jista' jkun hemm fil-fatt proċess awtomatizzatu dan aħna qegħdin nesploraw ukoll. Aħna eh, nixtiequ dejjem il-komunikazzjoni tkun faċli u tkun il-ħisa għal dak kollha li għandhom intenzjonijiet tajbin. Sejna ħerqan illi nkompli niddiskuti magħkom u nisma' l-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Issa, ħanaddu għal-mistoqsijiet. Diġa ta' faxinu ma' regoli jem minuta għal kull mistoqsija u zewġ minuti għal kull tweġiba. Il-mistoqsija tridu tindirizzaw lejn persuna waħda biss. Ar-round ta' mistoqsijiet ħanimxu ma' sistema Dond. Eh, ġifiri suppost 14 mistoqsija. U ħanimxu blordni. L-ewwel kellim huwa fisem il ppe sur Radif. Grazzi. Grazzi President. Il-mistoqsija tiegħi hija il għal Lord Allen. Ejja naċċettaw li Facebook għandu għodod eh, biex jiproteġi drittijiet tal-konsumaturi u għodod anka biex jiflaħ għal attakki ċibernetiċi. Ejja immaġinaw li dan huwa l-każ, ma kif rajna Facebook m'għandux kontroll fuq id-data tal-utenti tiegħu u eh, dik id-data jgħaddiha l partijiet terzi bla ma jkun jaf eh, x'tib ta' protezzjoni ħajkun hemm ta' dik l-istess data. U lura l-mistoqsija tiegħi hija Facebook kif jassisti lil kumpaniji u lill iżviluppaturi illi jużaw il-data ta' Facebook biex jipproteġi dik id-data mill-attakki ċibernetiċi. Ta' speċjalment jekk insommu f'moħħna prinċipju wieħed u tlieta mill eh, tech ta' tech accord illi li kien iffirmat minn ħafna eh, kumpaniji iżjed kmini din is-sena. U x'inhu ma il-passi li ħajt jieħdu kontra ta' il-kumpaniji li kollha maċċess għad-dejta ta' Facebook imma ma jagħmlux użu tajjeb minnha. Grazzi ħafna tal-mistoqsija. Mela, l-ewwel parti tat-tweġiba tiegħi hija mm, fuq livell ġenerali bħala eh, industrija naħsbu li aħna għandna id-miri li nproteġi dik id-data u fil-fatt kifett li rridu aħna u għal il-kumpaniji kbar bħal Facebook, stansem il-Google, bejnietna insibu metodi kif ikun hemm sim tal-aħjar prassi u sim ta' informazzjoni ma', ma kumpaniji terzi. U xi ħaġa bħal ċiber sigurtà m'għandix titqis bħala kamp fejn tista' tikseb eh, vantaġġi imma dek tqisa fid-daw tal-ekosistema kollha. Aħna qegħdin nippruvaw naqsmu kemm jista' jkun informazzjoni biex eh, kollu għal-ġid tal-ċiber sigurtà. Jekk ikun hemm kumpaniji oħrajn li jkollhom xi djufiji, kultant eh, jaffetwaw lilna wkoll għaliex eh, ikun hemm min jaċċessa dejta permezz dawk il-kumpaniji u mbagħad awtomatikament anke għal dak ta' kumpaniji oħrajn. Jiġifieri jekk nipproteġu xulxin kulħadd imur minn fuq. It-tieni ħaġa x'inhija il-responsabilità bejn l-ewwel parti u t-tielet parti. Fil-każ ta' Facebook wara dak li ġara mal-Cambridge Analytica qegħdin nistudjaw din il-kwistjoni. Forsi soluzzjoni tista' tkun li naqsu l-aċċess u eh, minna l oħra anke li nżidu l-iskrutinju kif qed jistennewna nagħmlu l-konsumaturi. Però kam maħna nafu li aħna l-ħin kollu bil-kulħad bil-mobile fidejh, kulħadd l ħin kollu jnizzel l-apps u meta inti tnizzel app għandek trasferiment ta' ċertu data. Il-mistoqsija interessanti ħafna. U m'għandix tweġiba preċiża, ma nistax ngħidlek kemm għandna poġġu pressjoni fuq dan il-proċess, pressjoni fuq il- fuq il-sit tal-pjattaforma, pressjoni fuq l-utenti u pressjoni fuq il-parti terza jekk eh, il-pressjoni poġġuha kollha fuq il-sit il-pjattaforma mela imbagħad l-istint ikun il-pjattaforma tagħlaq. Jekk it-tielet parti ma tieħu ebda responsabilità, il-konsumaturi jgergru u għalhekk irid ikollna dibattitu ġenwin u niddiskutu daqsxejn kif irridu naqsmu eżatt il-responsabilità biex nipproteġu d-data imma fl-istess ħin ma, eh, ma nippressjonawx wis dawk il-persuni li jixtiequ jagħmlu attivitajiet eh, leġittimi fl-aħħar mill-aħħar il sinjura Sippel. Fisam l sendi grazzi ħafna. Jena, minix eh, se nidħol eh, f'batti bekki ieħor ma' membri ta' Facebook. Mill-li stajt nifhem li inti toħloq app jatik aċċess leġittimu għal data illi hija xi ħaġa inkredibbli u verament inaċċettabbli meta naraw x'ġara riċentement. Għana mel mistoqsija direttament lis-Sinjura Paħl għaliex ħafna utenti li qed jużaw servizzi diġitali mingħajr ma jkun jafu eżattament x'qed jiġri eh, x'ħajkun l-użu mid-data x'qed jiġri f'termini ta' profiling ukoll. U kultant li għamlaqas ikun possibbli anka li jkun jafu li ma eh, accounts huma followers. U allura insaqsik x'nistgħu nagħmlu aħna addizzjonalment biex nimplementaw ir-regoli kollha tal-GDPR. Salima punt taħseb li hemm bżonn li konna anka eh, regoli fuq eh, li privacy. Taħseb li konut li jekk eh, nalmu il-litterizmu digitali, li tfal fl-iskejjel. Inti semmejt anka azzjoni legali li qed tieħed minn numru ta' atturi. Ehm, Tista' tiddiskrivina zattament eh, x'qed jiġri f'dak ir-rigward? Grazzi ħafna. Mela, x'nistgħu nagħmlu iżjed milli diġà qed nagħmlu, il-GDPR għandu prinċipju ta' privatezza hija parti integrali minnu stess. U għalhekk in-nies irid npoġġuhom f'pożizzjoni fejn fil-prinċipju ikunu jafu x'tip ta' użu għandhom jistennew mid-data tagħhom. Għandhom eh, eh, l-ewwel verżjoni disponibbli għall konsumatur għandha tkun dik li iżjed tirrispetta l-privatezza. Il-mod kif il-websites il-websites jippreżentaw il-konsumaturi bċertu għażliet hija importanti li privacy hija għodda importanti anke l-protezzjoni tal-konsumaturi għaliex il-GDPR fejn jidħlu għal riklamar u l-imrar miex bizzejiet hemm bżonn ukoll regoli fuq li privacy u jiena jsejja fuq din il-kamra biex tieħu azzjoni. Il-litterizmu diġitali huwa importanti ehm, importanti li l-konsumaturi jifmu sew x'inhu drittijiet tagħhom u Eh, kif jistaw jilmentaw. Aħna fil-fatt qed nisviluppaw apps għal dan l-iskop. Fil-fatt hemm aspett interessanti tal-GDPR u dak huwa illi d-DPA sew l-awtoritajiet irridu ehm, iwieġbu għall-ilmenti jista' hemm obbligu legali fuqhom. U dan in-nies importanti illi jkunu jafuh għaliex naħseb illi ser eh, iservi ta' motivazzjoni għalihom biex fejn ikun jixtiequ il-ment. Iva naħseb importanti ħafna li nrawmu kuxjenza imma lanqas ma rridu inpoġġu pis għawis fuq il-konsumaturi li inġalu għom ħsib id-dejta taħħom mod li mux raġonevoli. Ġifiri tu hemm regoli l-kumpaniji jridu jirrispettaw. Kif rajna fil kasta ta' Facebook l awtorità dwar kompetizzjoni tal-Ġermanja edha eh, tanalizza l Facebook għaliex eh, għanda pożizzjoni dominanti fis-suq u m'hemmx alternattiva oħra reali għal Facebook. Is-Sinjora De Monte. Grazie. Nixtieq nirringrazzjak, President. Jiena għandi mistoqsija fuq id-drittijiet tal-konsumaturi tal-utenti eh, brabta ma' ħafna aspetti il-mistoqsija għall-Lord Allen. Nixtieq insaqsih fuq il-fake news u dawn is-sistemi ta' kontijiet folots. Għaliex limitaw ruħa ma' dawn is-soluzzjoni daqshekk banali mhux aħjar ikun hemm mod awtentiku kif qed jista' pereżempju jibda kodiċi lil xi lil mobiles tas-sidin tal-kontijiet u mbagħad nixtieq insaqsi wara l-2011 fejn kien hemm l-aħbarijiet ta' dan it-qassim ġifiri ta' data mhux xir xtaqt inkun naf ir-reazzjoni li kien hemm Facebook stess internament l-imġiba tagħkom x'għamiltu l-miżuri li adottajtu u jekk l awtoritajiet irlandiżi waqfu t trasmissjoni ta' din id data Grazie. <clears throat> Thank you for those questions. So... Grazie ta' dawk il-mistoqsijiet. L-għanet fuq il-verifika tal-kontijiet. Iva, aħna nużaw din is-sistema ta' kodiċi li jintbat fuq il-mobile tijak bħala eh, it-tini sistema biex inti tillogja fuq il-kont tijak. Mm, biex tirreġistra għal-kont ma nitolbux eh, informazzjoni reali ta' identità Apparti f'każijiet kif qal il-kollega fejn aħna jkollna ċertu dubji fejn ikonna indikazzjoni li dak il-kont kapaċi jkun ehm, fals. U f'dak il-każ iva nitolbu lill-utent iżjed informazzjoni. Però dan il-kodiċi b'SMS nużawh f'każijiet meta xi ħadd prova eh, jaċċedi għal kont tiegħek minn xi post eh, stramp. Ġifiri, s eh, sistema tal-kodiċi fuq l-SMS nużawa għal kwistjoni ta', ta għazjet mill-li għal ta' identifikazzjoni. Imma ikun għammin min jgħidilna mhux sew li intom toqgħodu titolbu n-numri tal-mobile lanqas jiġifieri titħares ukoll lejn iż-żewġ naħat. Dwar il-proċess, wara l-2011 naħseb illi hemm eh, żewġ modi kif regolaturi jistgħu jaħdmu ma' kumpaniji bħal tagħna. L-ewwel mod huwa li jistennew li l-kumpaniji jżolqu mbagħad eh, eh, jikkastigawhom. Jew inkellem modell ieħor iżjed interattiv fejn inti lill-kumpaniji tgħidilhom jiena dan huwa t-tip li nixtieq nara minn naħa tiegħek u tagħti ċertu żmien imbagħad wara tara xi progress ikun hemm. U aħna mal-DPC tal-Irlanda it-tieni metodu eh, użajna. Aħna diskutejna ma' Max sal sija twal kien eh, sempliċi student liġi dik il-ħabta, però għattajna ħafna ħin miegħu anka d-DPC kien preżenti u diskutajna miegħu fil-fond fuq dawn il-kwistjonijiet kollha. DPC eh, propona ċertu bidliet li ma kinux biżejjed u allura eventwalment ipproponew affarijiet oħra. Dak kien il-proċess. Thank you very much. Grazzi, ħafna kellem li mis. Grazzi, President. Għanna prezenza pjuttost folta mill-Austria, ma nafx kiex koincidenza u nixtieq eh, norbot ma dak li għal Max eh, Schrems issa diametrikament kontra dak li smajna wara l-offsinar ġifiri ma kienx hemm data Ewropea użata fil-każ ta' Cambridge Analytica u dak li għattint sur Shrems illi kien ovvju illi ma jistawx jgħidu li mhux il-każ u nixtieq nressaq din il-mistoqsija l-attenzjoni tiegħek Lord Richard Allen, ir-risposta tiegħek li mi għax inti kont preżenti hawnhekk wara f'sinar u r-reazzjoni ta' Facebook dik uffiċjali tajt ma kienx hemm dejta Ewropea użata u għalhekk jiena liberali u l-partit tiegħi jieħu l-GDPR u supervizjoni tad dejta bi serjetà u sirna nafu li skont l-esperti tal-protezzjoni tad dejta jiena bħala eh, politiku ma nistax nuża l-WhatsApp iktar imħabbar mingħajr ta' da din id data li għandi fuq it-telefon U għalhekk nixtieq inkun naf minn għandek jekk dan il-każ jew le. Grazzi ħafna. Mod speċifiku ħafna ħen iċċaraw l-affarijiet u s-sitwazzjoni ta' Cambridge Analytica. Hemm kwistjonijiet iktar ġenerali fuq jekk xi applikazzjoni tabbużaw mid-dejta kif spjegajt qed nieħdu miżuri biex nidifikaw u trattaw dan l-abbuż. Hemm mistoqsija speċifika ħafna fuq Cambridge Analytica kellhom kontratt mal-GSA li kien id direttur Alexander Kogan, il kuntratt għal, Alexander Kogan tista' tiġbor eh, data tal-Amerikani għall kampanja elettorali Amerikani u mija eh, installaw l-app ta' Alexander Kogan kienu Amerikani, din kret il-mira, u Dr. Kogan qal illi eh, ġabar data, inklusa data Ewropea, imma data li ta' l-Cambridge Analytica kienet data Amerikana għax dak xtaqu U aħna t nippruvaw nispjegaw da kollu jekk il-Cambridge Analytica kellha d-data Ewropea f'idea biex tuża l-kampanji f'Ewropa dak li għedin ngħidu għal m'għandniex il-provi imma għandna bżonn nagħmlu l-audit, l verifika biex nikkonfermaw jew le. Imma saqsoħ għad-data Amerikana ġabar l-iktar data Amerikana u għalli ta' biss id-data Amerikana. Aħna dan għandna bżonn nikkonfermaw u għaddin trasparenti ħafna Issa fuq il-mistoqsija WhatsApp sorpriża għalija għana minna ħatana nafu li WhatsApp wieħed waħda mill-applikazzjoni l-iktar siguri bħalma jaf kulħadd Għanda encryption end-to-end by default u ħadd minn Facebook jew WhatsApp jista' jaqra l-kontenut tal-messaġġi tiegħek minħabba din l-encryption end-to-end u għalhekk aħna naħsbu illi din hija Dan huwa strument ta' sew sigur u protett hemm xi kwistjonijiet li fuqhom nistgħu nitkellmu imma imma hemm protezzjoni mutija mħabba l-encryption lid data Grazzi. Issa mistoqsija għal Max Schrems. Jina naf fil-modell li mu li wieħed juża reklamar biex ikun hemm it-dħul. Imma mbagħad hemm ukoll kwistjonijiet ta' drittijiet tal-awtur u riklamar dawn iż-żewġ sistemi saru possibbli biss permezz tal-usu ta' l-internet u ovvjament il-social media li topera b'mod mingħajr taxxa f'dan l-ispazju u l mezzi ta' xandir media għandhom bżonn iħallsu għal dan it-tip ta' reklamar. Hemm xi eh, trattament indaqs li nistgħu nanticipaw għal futur u li ma tip ta' drittijiet tal-awturi, l-awturi l-artisti tagħna li jaħdmu għandhom bżonn jitħallsu għal dak li jagħmlu. Attwalment f'ħafna oqsma fis-social media nisit jgħidu le, u għalhekk kif nistgħu nisalvagwardaw l-identità kulturali tal-Ewropa. Billi nsibu mezz biex dawn iż-żewġ sistemi nkun jistgħu jindaħlu um, f'qafas legali. Iva, Nista' nżid xi elementi biex ehm, nirrispondi għall mistoqsija L-ewwel net għandna bżonn naħsbu mill-ġdid u aħsbu meta toħorġu minn din is-sala illi riklamar online mhuwiex mbuttat awtomatikament mir-riklamar ehm, jew mid data Ħafna riklamar m'għandux bżonn id-data, pereżempju jekk wieħed ipoġġa xi ħaġa f'kuntest ta' app, ġifieri hemm riklamar pereżempju ta' karozzi, f'paċna tal-karozzi dan huwa riklamar immarat mingħajr wieħed ma jmiss id-dejta u l-industri tipprova eh, taqadhom. Imma ir-riklamar online jeżisti jekk għandek l-informazzjoni kollha fuq il-persuna li kieku dan kien minnu ma kienx ikonna riklamar finanzjat ta' TD li mhijiex immirata. U għalhekk għandna bżonn itlu iktar fil fond għal dak li huwa dan l-argument Mbagħad bżonn naraw fil-riklamar online u m'għandniex m'għandix risposta ħarja imma fir-riklamar online da bżonn naraw min qed jagħmel l-iktar eh, dħul. Kont qed nitkellem ma' pubblikatur Awstrijak u jgħidu li f'din tal-ambjent jagħmlu inqas eh, minn l-ambjent mhux immirat għax eh, Facebook u oħrajn jieħdu iktar mitħul. Qed jitkellem fuq il-design fil-mija tal-pagamenti tal-klijenti eh, tal-gazzetti ġifieri huwa importanti wkoll dak li huwa li privacy li għandna bżonn itħul iktar fid detal fil-fond u ngħidu mhux għax m'hemmx kutiż allura hemm il-pubblikazzjonijiet le hemm ħafna aspetti, ħafna sfumaturi. Għad fadalli 20 sekonda, ngħidlek Richard pereżempju qal għalli għanna bżonn niddiskutu eh, r responsabilta tal-partijiet terzi tal-GDPR. U ma kienet fl-direttiva eh, antika wkoll kolm, ħafna fejt li m'għandniex bżonn għom għax teżisti il-liġi. Għalhekk wieħed isaqsi ovvjament. Grazzi ħafna Mirjam Dalli. Grazzi ħafna President u l-mistoqsija tiegħi għas-Sur Shrems għax fl-aħħar snin il-każijiet tiegħek qudiem li CJ definow il-parametri tal-interpretazzjoni leġislattiva anki meta niġu għal perspettiva Ewropea fuq id-dejta personali u jekk tippermettuli nagħmel din istqarrija l-każijiet tal-qorti ta' kellhom ħafna eh, konsekwenzi fuq il-liġi komunitarja, il-konsekwenzi, l-implikazzjoni u aħna hawnhekk interessati ħafna fuq leġislazzjoni futura u inti saqsejt u għat din il-bidla se tbiddel il-GDPR il wisat tiegħu u dan u aħna naqblu għax aħna u koll nasbu GDPR bizzejed biex nwafqu din l-sfruttament ta' data personali u nixtieq inkun naf mill-perspettiva tiegħek bħala attivist u avokat. Kif tara l-importanza tar riforma ta' li privacy li qed tiġi mblokkata fil-Kunsil u kif tara wkoll il-qafas legali futur tal-li mod manjera li jista' forsi ixejjen kull lakune li jistgħu jeżistu li huma l-prioritajiet ewlenin li għandhom li għandna bżonn ikollna. Grazzi. Um, thanks a lot for the, uh, for the question. Uh... Grazzi ħafna għal mistoqsija għalli privacy jina ħriċ mid debatitu għax wara snin ta' GDPR ma stajċ eh, naċċetta iktar Brussel imma naħseb il-regoli bil-fors għandhom bżonn ikun allenjati mal-GDPR, ovvjament jina ma rridx sistema default li tkun eh, maqsuma jkun hemm problema anke bil-karta stess biċċata u l dinja xaħġa illi nixtieq ngħidha fuq il-GDPR per se, naħseb l-ewwel derba illi rajna eh, il-politika, il-policy tal-kumpanijir kbar mhux Facebook biss, jiena kont skantajt kif huma ignoraw ħafna mill-affarijiet li ġew diskussi f'dan il-Parlament. Pereżempju l-ewwel il-menti kienu il-kunsens infurzat. Kien hemm l-akkopjar ġifir rikonsens mal-prodott. Din hija xi ħaġa li kien diskussa ħafna dan il-Parlament. Ġifir anki f'kull test legali u l-kumpaniji l-gbar ignorawa. Facebook kellhom pop-up tistgħu eh, bil-fors tridu eh, taqblu jekk li ma tiżgħux tużaw is-servizz. U din hija xi ħaġa li forsi Rodelin Emson jispjega teorija eh, dan il-każ se jintilef 4% tal-fatturat u l-autoritajiet ta' data protection jaqraw u jekk l-4% jisiru ċajta ċajta madwar id-dinja jekk le. U milija teorija li wieħed jinjora il-GDPR f'bosta aspetti u mill-industrija u għem pushback ukoll um, hello Europej ma jgvernaw għax hekk l-Ewropej jagħmlu hekk il-pjata din sa jagħmlu ukoll ma nafx it-teorija li mi. Imma Interessanti ħafna l-ignoranza f'dan il-każ mhux dettalji fejn wieħed għandu interpretazzjoni differenti wieħed jipprova jwessa il-parametri imma kienet ignoranza grassa tal-liġi u għalhekk nittamaw il-4 fil-mija eh, se tkun ħaġa tajba u u ovvjament in-negozji żgħar eh, għandhom eh, huma mbessa mħabba 30 miljun ma nafx hekk l-4 fil-mija. Din l impressjoni tiegħi um, ħabba mħabba daw il-każijiet li nforzaw l-awtoritajiet biex jinforzaw il-liġi u l-possibilità wkoll ta' appell. Interessanti nkunu nafu l-awtoritajiet kif se jagħtu replika tagħhom u naħseb il-sati membri se jagħtu tweġiba eh, kemm xejn differenti minn xulxin. Issa eh, l-Onorevoli Bittikova. Lord Allen, inti urtajtni ħafna biċ ċinizmu tiegħek meta qatt illi hemm ta' sikwiet ehm, imġiba differenti meta wieħed ikollu kull sens informat. Dan ifisser għalija iva jekk nafu li aħna ksirna l-liġi imma aħna nistgħu nonfqu u nħallsu l-avokati li huma ħafna flus u lek ma nixtieqx nsaqsik mistoqsija ma nsaqsi lis sinjura Pako biex tidħol iktar fil fond fuq il-kwistjonijiet li inti għajimt fuq il-collective redress ir-rikors kollettiv fuq il-responsabilità tal-pjattaforma u miżuri oħra. Suġġetti bħal l-algorithm watch jew regru ta' etika tal-algoritmi huma parti mill-parir tiegħek kalina jew inti u prioritajiet fejn huma. Thank you very much. Grazzi ħafna. Forsi ħen għamil distinzjoni il-collective redress hija ħaġa li għandna bżonn ikunu ċar il-GDPR ma permettix il-lok għal GDPR dejjem mistoqsija li konna mhijiex inkluża fil-GDPR. Il-GDPR tħalli biss l-għażla f'idejn istati membri batu ma jagħtu mandat lill organizzazzjonijiet li jipproteġu eh, suġġetti tad-dejta u drittijiet tagħhom biex jagħmlu azzazzjonijiet, inġunzjonijiet biex iwaffqu mġiba legali imma biss jekk dawn l-organizzazzjonijiet jiġu mandatati mill-konsumaturi jew minn suġġett li jista' mbagħad isaqsu għal kumpens GDPR ma jpobdix għal daqshekk imma il-New Consumer Deal li ġie propost mill-Kummissjoni Ewropea f'April illi hija miżura ta' protezzjoni tad-data tinkludi wkoll il-collective redress għal ksur ta' protezzjoni tad-data u għalhekk jiena qatt li huwa importanti ħafna illi dan dan istrument ta' collective redress jiġi adottat kemm jista' jkun malajr mill-leġislaturi biex niżguraw illi kellna xi ħaġa konkreta nagħmlu brabta ma' dan il-ksur ta' protezzjoni tad dejta fuq eh, skala kbira ħafna xerba sa' tmemri biss għandhom dawn l-istrumenti fil-post u lekin semmejt erba organizzazzjonijiet fil kasta ta' Facebook illi tieħdu l-qorti jew fil-jum ġejjin f'jiem ġejjin marpjat l-Ewropa m'għandix dawn l-istrumenti issa fuq l-algoritmi naħseb din hija xi ħaġa illi mistoqsija importanti ħafna, rilevanti ħafna għal GDPR speċjalment għall algoritmi li huma użati wkoll għal teħita deċiżjoni awtomatizzatu l-AI u teħita deċiżjoni sponsorjata u għal daqstan taħna għandna bżonn naraw għal dak li huwa l-infurzar tal-interpretazzjoni dak illi l-konsumaturi għandhom bħala drittijiet li minnhom jistgħu gawdu jiġifieri wieħed ikollu aċċess għal ċerti affarijiet ta' bażi tad dejta personali użata biex tittieħed din id-deċiżjoni jekk wieħed huwa esklus jew le u l-GDPR jgħid li għandek dritt tal-ispjegazzjoni, dritt ukoll biex ma taċċettax id-deċiżjoni. Imma hemm ukoll nuqqas ta' ċertezza din hija xi ħaġa li hemm bżonn ikollna interpretazzjoni ċara eh, mill-rati wkoll. Grazzi ħafna. Issa Onorevoli Delvo, Grazzi ħafna. Jiena u koll sen saqsi l-Sinjura Papel għax jiena parteċipajt fi żewġ partijiet ta' dan is-smieħ u hemm bżonn ngħid illi għaliex wieħed isaqsi mistoqsijiet lil Facebook għal xejn. Għax m'hemmx aħbarijiet, m'hemm xejn ġdid, u memx u meta nara anki l-imġiba fizika dak li qed tgħid eh, mhux minnu m'għandniex leġislazzjoni ġdida u nittamaw illi l-aġenziji tagħna tal-protezzjoni tad-dejta se jkunu jistgħu jinfurzaw din il-leġislazzjoni din hija l-isfida li għandna qudiemna u bħala armonizzazzjoni u approċċ armonizzat bejn l istati membri u naħseb illi il trida tal erba fil-mija forsi biżżejjed u jista' jkun ukoll collective redress imma jiena nsaqsi fuq il-data protection fil-kamp ta' applikazzjoni ta' proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Kif nistgħu nivvalutaw il-ħsara morali għax din hija kwistjoni importanti nitkellmu fuq sara jew dannu finanzjarju ma il-ħsara għal dannu morali. Ir-rispeċini tawal twis forsi fil-mistoqsija tiegħek Iva, grazzi ħafna dinja waħda mill-mistoqsijiet l-iktar importanti jiena m'għandix uh, risposti hekk automatik imma importanti li bħet jgħid li l-GDPR jikonoxxi illi hemm ħsara materjali u mhux materjali imħabba l-ksur tad-dejta u għalhekk il-fatt li bħet isaqsi kumpens għal suġġett tad-dejta huwa moti ġifiri dinja ħaġa trans-Ewropea, mbagħad it-tieni punt nafu il-valur tad-data fejn m'għandniex standards, m'għandniex ħanajdu hekk ġurisprudenza ċara, forsi Max jista' jżid xi ħaġa hawnhekk u hemm bżonn naraw ukoll meta se niddeċidu l-organizzazzjonijiet membri tagħna saqsow għal 200 eh, euro għal kull suġġett fil-każ ta' Cambridge Analytica imma ġiet estiża għall utenti kollha ta' Facebook, jiġifieri din hija referenza waħda biss u hemm bżonn ikun ċar li maħniex qed nitkellmu biss fuq dannu ekonomiku, finanzjarju, diffiċli ħafna li wieħed forsi jagħti l-prova, b'ċerti każijiet imma bżonn ikun hemm kumpens ukoll għal dannu li mhuwiex wieħed finanzjarju. may jump in for a second, we had the Austrian Supreme Court, for example, Iva, per eżempju, eh, kena il-qorti Austriaka u koll ta' tmijiet ta' euro f'kaswis, u unbat il-Kanada u koll li għanda eh, liġi tal-privatezza ta' sa' 20.000 elf dollaru Kanadis. Iġifiri, għedin nitkelmu fuq ir-rati ddeċidu fl-aħħar mill-aħħar ma naħseb il-200 euro il-level l-iktar baxx u mbagħad jekk wieħed jimmultiplikaha għal miljun persuni mill-qutin immorru mbagħad lilin mill-4% ħaġa interessanti ħafna. Cornelia Ernst. Grazzi ħafna Cornelia Ernst. Iva, grazzi ħafna. Nixtieq nistaqsi l-mistoqsija -l Max Kerms. Kien hemm ħafna ehm, sforzi xi wħud kienu ta' suċċess oħrajn inqas. Issa x'inhu ma l possibbiltijiet sabiex eh, tieħu l-passi x'qed tagħmel eh, x'qed jagħmlu l-awtoritajiet ukoll. Mbagħad punt importanti Dan huwa ilment ta' ksur tal-privatezza, ksur tal-protezzjoni tad-data. Sa fejn l-awtoritajiet qed jaħdmu l-sforzi ta' kontroll huma effiċjenti qed fejn qed jaħdmu fejn mhux qed jaħdmu. Imbagħad mistoqsija oħra għal kollegi liberali dwar WhatsApp din il-kwistjoni ta' WhatsApp li forsi nistgħu ndirizzaw. Mela, il-kwistjoni hija li il-data tinbih lil Facebook din hija problema fondamentali. Din ma ġietx eh, imwieġba l-kwistjoni għalhekk ma nistax ninwieġeb jien din hija problema għal ħafna kumpaniji. L-awtoritajiet Nasbu illi bil-GDPR l-autoritajiet għandhom l-għadda sabiex jinvestigaw sabiex jagħmlu multi. Però il-kwistjoni mhix il-liġi, il-kultura jina tħalt fil-privatezza bħala avukat normali illi jaħseb li xaħat jipparkja f'bot ħażin mala dan jieħu eh, multa, però hawnhekk ma tuħux multa għall-ebda raġuni. Bdejna fit-tmeninijiet liġi soft u rridu naraw fis-sentejn tliet snin li ġejjin jekk l-awtoritajiet fl-Ewropa jagħmlux jibnux kultura ta' infurzar bħal men fil-bank fil-kwistjoni tal-parking. Il-kwistjoni probabbilment se tkun differenti fl-istati membri, interessanti li naraw fejn se tmur. Bejn disajnu 95% tal- l-operazzjonijiet huma legali dawn huma meħtieġa l prodotti li jiġi provdut. Mhux diffiċli li tkun konformi mal-privatezza, il-problema li għandna hija differenza ta' kultura bejn l-Amerika u l-Ewropa, bejn iż-żewġ approzzi għall privatezzi għax għandna strutturi differenti. irridu sistema li tkun tajba l-kollox u għawek jaħraġ il-konflitt. Anki fil-kustjoni tal-publicità nistaw insolvu ħafna ta' reklamar nistgħu insolvu ħafna problemi. Grazzi ħafna. Il-kellim li mis. Grazzi ħafna. Nagħmel mistoqsija lill lord Allen l-awtoritajiet ta' protezzjoni ta' ditta fl-Unjoni Ewropea nistgħu inqabluhom ma' dak li jiġi fl-Irlanda? Grazzi. Aħna għandna żviluppi pożittivi nispera fl-aħħar xhur u snin bħala parti mill-ħidma għal konformità mal-GDPR tħallna fi programm estensiv sabiex nitkellmu ma' numru kbir ta' aġenziji Ewropej u jekk fil-passat kien jidher isu għandna korrit nitkellmu biss mal-awtoritajiet Irlandiżi, issa fil-fatt qed nitkellmu wkoll mod frekwenti ma' ħafna DPAs madwar l-Unjoni. Aħna wkoll ħtarna eh, lil Steven Detman bħala uffiċjal tal-privatezza li kien jadem ma' Facebook qabel ġie Facebook u parti mill word tiegħu huwa li jitkellem mal-DPAs Ewropej. Ma rridx niddefendi dak kollu li għamilna fil-passat, żgur li hemm kritika valida, hemm kritika li ma naqblux magħha. Ma rridx inkun ċiniku, però hemm interpretazzjoni differenti tal-liġi. Kien hemm każijiet li rbaħna, oħrajn li tlifna, xi drabi kellna raġun, xi drabi le, però aħna impenjati li nkunu konformi mal-GDPR qed nitkellmu mal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data u dwar e, il-differenza ta' 5% rridu nkunu konformi hemmhekk ukoll. Dan huwa għan nistgħu e, e, infaslu għalina nfusna. Grazzi. Eh, mela, Lord Allen, jekk joġba, inti ma konvinċejt nixa qabel, e, x'jekk tassow għandkom bżonn tiġġieldu jew tixtiequ tiġildu dawn il-fake accounts, għandkom bżonn sistema serja fil-bidu tibatu eh, kodiċi l mobile u hekk dan isolvu ħafna problemi jekk le permetti li ngħidlek il fatt li inti tajt li tixtieq eh, solvi l-problema ta' dawn il-fake accounts Isek insomma ċajta di. Issa fuq il-privacy, il-privatezza, skont id direttiva li kellna li ma sistema, li ma bazi legali kien hemm u fuq din il-politika ta', ta, ta privatezza li mu dan l-interess leġittimu huwa li wieħed juża id data eh, biex ikun utli li mhux sinifikat. So, so just on, on uh, the fake accounts. Dwar il-kontijiet falot, provajt najt illi għawek eh, hemm lokal diskussjoni. Aħna ma maħnix konvinti illi il-ġbir ta' aktar informazzjoni sensittiva sabiex eh, ti konferma identità xi ħadd hija ġustifikata. Pero din hija diskussjoni miftuħa. Aħna fil-fema tagħna fejn hemm dubji kbar dwar l-identità ta' xi ħadd fejn aħna nasbu li huwa kont fals, aħna hemmhekk nitolbu aktar informazzjoni u fl-opinjoni tagħna dan huwa ġustifikat, imma li nitolbu iktar informazzjoni mingħand ħadd ieħor dan ma sbux li huwa ġustifikat. Pajjiżi bħal Estonja pereżempju dawn eh, jistgħu jagħmlu liġijiet differenti. Aħna ninkwetaw dwar il-problema, però ma rridux niġbru iktar informazzjoni milli huwa meħtieġ dwar l-interessi leġittimi. Dawn huma affarijiet li rridu nagħmlu sabiex nofru servizz lill individwu u fost dal l-affarijiet hemm ukoll il-fatt li nifinanzjaw is-servizz u niżguraw li jkun eh, disponibbli ma naħsibx li nistgħu nisseparaw dawn iż-żewġ affarijiet tista' tissepara il-fatt li d-data tiġġebar minn partijiet terzi ser naraw ir-riżultati Però hemm ċertu attivitajiet li social network irid jagħmel sabiex ikun jista' jipprovdi s-servizzi l-individwi. Grazzi ħafna. Qed naslu għall-aħħar ta' din laqgħa twila, nixtieq nirringrazzja lil kulħadd. Nirringrazzjakom talli kontu dixxiplinati, żamejtu ma' regoli. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-interpreti u nixtieq nassiguram illi napprezzaw xogħolkom. U għana qegħdin fuq id-naħa tagħkom, grazzi ħafna. Xtaqt biss ifakarkom il l għal-imis jmiss se ssir fi Strasburgu fit tini ta' Lulju. Diġà kellna konferma Mr. King, is-Sur Sinjura Jurova u s-Sur Ansip, il-Viċi President Timmermans u s-Sinjura Vestager ehm, ġew misinna wkoll għaliex irrispetta l-liġi Ewropea u drittijiet fundamentali hija importanti għalina. Aħna qed nistennew ukoll li s-Sinjura Sheryl Sandberg tkun preżenti f'dilla għaddinada mhux ikkonfermata, però ċerti il taf illi huwa importanti ħafna li e, tkun preżenti f'din il laqgħa ġifieri il laqgħa li jmiss fit-tieni ta' Lulju u għall membri tal-Libe hemm laqgħa fit-28 ta' Ġunju li għadha trid tiġi konfermata. Mbagħad għandna il-laqat normali fit-tieni u d ta' Lulju fi Strasburgu u fi Brussell. Grazzi ħafna b'hekk nagħlqu din il laqgħa fil-lejla tajba. Thank